Okay, um, welcome everybody. Uh, Tajjeb, l tajba li kulħadd, mela issa naddu għal punt tal-aġenda tagħna numru 9. Un nishti il-Segretarju Ġenerali tal-OECD Anħel Gurija għal dan il-Kumitat. Dan huwa t-tieni darba li hu uh, għati għattendi komitat tana mm, nirringrazzjak bla dubju li ħajkonna skambju ta' opinjonijiet verament interessanti, hemm ħafna ħafna dokumenti interessanti ħafna li għadni kemm li eh, kelli nata l-assistenti għaj biex ikunu nistaw nagħtu natu daqqatajna il-dokumenti uffiċali tal Hemm rapporti fuq kull tip ta' ħaġa. U bla dubju li aħna nkunu nistaw eh, nitrattaw u niddiskutu daw dokumenti iżid ma navanzaw fil-laqatana. Mela, law qabel kollox, forsi biex tikkommenta ġenerali, mbagħad eh, nieħdu direttament eh, għal eh, Q&A, mm, sezzjoni ta' ta' mistoqsijiet u t tweġibiet. U naqdu għom f'gruppi ta' ta' ħames minuti. Grazzi ħafna, Sur Grija. Grazzi ħafna. Is-segretarjat assam jew suppost, suppost ġa qassam xi ċerta dokumenti li intkom tkun tistgħu tagħtu daqqatajn li jagħtu informazzjoni ġenerali dwar l-ekonomija tad-dinja u jiena nixtieq forsi nagħti daqatajn ta' malaj fuq fuq fuq eh, punti ewlenin u mbagħad nindirizzaw il-kwistjonijiet speċjalment relatati mal-ekonomija Ewropea. L-ewwel qabel kollox il kriżi għadha magħna. Il-kriżi għadha magħna u Eh, u ħallitinna inna eh, erba eh, elementi il-kabir ekonomiku huwa baxx ħajkun taħt 3% fid-dinja huwa l-iżjed baxx, ċifra l-iżjed baxxa ta' tkabir ekonomiku li kellna f'dawn l-aħħar snin aħna eh, nipretendu li eh, essenzjalment nastu għall-4% li huwa sul veloċità biex ngħidu lajek ir-ritmu normali, imma aħna għadna taħt dik iċ-ċifra. Fl-Istati Uniti it-kabbir ekonomiku qegħdin eh, qegħdin qed tikber għal hemm dal-brinkmanship politiku dependentament mis sekwestru li juri kemm hija vigoruża l-ekonomija eh, tal-Stati Uniti. Għax minar l impat eh, ta' sekwestru li huwa tnaqqis fil-infiq eh, l-Stati Uniti tkun qed tikber b'wieħed jew fil-mija iżjed. Imma la volja hemm is-sekwestru li qed ikollha impatt negattiv Eh, deficit eh, huwa taħt l-4% dan ħaj permetti li eh, iżil qudiem tkun tista' żżid ir-ritmu ta' żieda. Il-Ġappun it-kabbir ekonomiku ħa jonqos is-sena d-dieħla għax l-istimulu ta' din is-sena mhux ħajkun kompli jkun jista' jżommu għax il-Ġappun għandha għanda dejn ta' 230% ta' GDP Ġifieri. Eh, dan qed jgħidu li aħjar ikonna forsi inflazzjoni ta' 2% fil-Ġappun, immaġina jekk huma jkollhom inflazzjoni ta' 2% ta' 2% sakemm 250 fil-mija tal-GDP bħala dejn. Jekk dan timmultiplika bit-2 eh, najdu najdu nikkalkulaw li r-rata ta' inflazzjoni hija 2%. Dan ifisser li huma jridu eh, huma jkollhom bżonn joħolqu 5% ta' tkabir ekonomiku biex ikunu jistgħu jħallsu dan id-dejn. Eh, ġifieri jiġġeneraw eh, surplus. Il-Ġappun bħalissa għandha deficit li huwa ta' fuq minn żewġ ċifri. Ġifieri it-transformazzjoni hija massiva għandhom bżon sforzi verament enormi. fil kas tal europa l-rkupru ekonomiku mm, jasajer bil-mod, eh, l-kabir ekonomiku għet jarġa jibda bil-mod, imma fil żona Ewro innifisa ħajkun hemm reċessjoni għat tin sena eh, inqas eh, punt 0.4 tkabbir wieħed fil-mija u forsi wieħed eh, punt wieħed sitta fil-2015. Ġifieri m'għandniex xi ċifri li verament jimpressjonaw. Ġifieri tkabbir ekonomiku baxx. Eh, u sfortunatament eh, riżultat ieħor kien il qat oli. Dan ħajqa oli fl-OECD għandek 8% ta' qat, 16% ta' fost iż-żgħażagħ. Dan huma l-medju. Fiż-żona euro għandek 12% ta' għat u qed jizdiet u u fost iż żaza il għat huwa xi 25-30% skor ċerta pajjiżi, pereżempju bħal Spanja jew l-Italja 35, eh, u mbagħad għandek Spanja u Greċja li fejn huwa qrib 55-55%. Ġifieri għandek qatt u ta' livell għandek doppju jew triplu dak li huwa qat fost iż żazax u għandek il-qat fi żmien fit-tul u għandek erba l-element li huma dawk li mhux qegħdin jiġu edukati jew nkella qegħdin e, e, e, jew jaħdmu jew nkella qed jiġu mħarġa. Jiġifieri dawn huma elementi erba elementi negattivi dak li nxaqsam il-qat li huwa it-tielet riżultati Eh, jew wirt li ħarledinna eh, il-krizi. Il-nuqqas ta' gwaljanza fil-tħul, fil-trojtu qed tikber. Kemm il-darba kemm il-darba dak li għalaw 10% taħt l-izjed baxxi jidħol f'dawk ta' l-10% ta' fuq. Ġifiri, dawk ta' fuq qed għalaw disa darbit iżjed aħna eh, eh, nuqqas gwaljanza qed tiżdied b'xi 30%. Il-din eh, huwa fenomenu li qed jiżid ġiġa qabel, imma l-kriżi kull mamlet iżjed. Pajjiżi minn 25 darba iżjed jew l istat Uniti 44 darba iżjed l-10% ta' fuq minn dawk ta' isfel Eh, u sfortunatament din hija fenomenu li ħaffettwa għal pajjiżi kollu ġifieri għandna kabri ekonomiku baxx, qatt eh, eh, oli, mbagħad għandna riżult noqqas ta' gwalinza u kif ukoll dak li huwa l Another one called Government at a Glance, which by the way are available in the web and Dak li huwa għandu x'jaqsam mal-gvern hemm nuqqas ta' fiduċja fil-pubbliku għasa fiduċa fost il-pubbliku fil-prezent, fil-prim ministru, fil-ministri, fil-sistema ta' bankarja, fil-multinazzjonali, fil-parlament, zieda fil-nuqqas ta' fiduċa fost. Ġifri dak li aħna bdejna, bnejna daw l-axħar smit sena nis qed isiru żed ċiniċi ma jħossux li aħna nistgħu nsolvu l-problem li qed niffaċċaw. Dak huwa essenzjalment il-problem, l raba problema. Dan huwa l-kuntest li aħna qed naħdmu fuq. Dak huwa l-wirt biex ngħidu hekk li ħallitilna l-kriżi. Allora, x'inhu diagnosi għall-ekonomija tagħna? Fl-Ingliż Amerikan hemm espressjoni li tajt li qegħdin jiġifieri jaħarqu jaħarqu kollox eh, jaħarqu kollox qegħdin għaddejjin b'ritmu verament eh, maġġel. Bħalissa l-ebda wieħed mill-erba' ċilindri tal-karozza biex ngħidu hekk eh, l-eżempju tal-karozza qed jiffunzjonaw sew. Dan huwa l-kummerċ, investiment, il finanzjar u l-BRICS. Qed jiġri bil-kummerċ. Xi 2% inqas mit 3% għandha supposta għandha tkun 5 6% u aħna qed nħarsu biss il-problemi kollha li qed ikollhom bin-negozjati tal-kummerċ laqas biex jistgħu jiftehmu fuq eh, jiffaċilitaw il-kummerċ minn pajjiż għal ieħor ħalli barra il-possibilità li jkun hemm negozjat ta' ronda oħra. Jien nixtieq ngħid li huwa importanti li huwa importanti ħafna, li irrit nisħaq kemm huwa importanti li jkun hemm titjib fil-kummerċ bej eh, eh, żewġ naħat tal-Atlantiku. Ġifieri essenzjalment din mhijiex il-ferrovija li kienet qabel. il kommerċ mhuwiex dak li kien qabel. It-tieni, investiment. Qed jikber 1.7% fil-mija, suppost għandu eh, jikber 3 jew 4%. L-Stati Uniti 1.5% eh, bħalma ħafna snin. L-investiment fl-aħħar mill-aħħar huwa dak li wassalat kabbir ta' għada. U din ħaġa mhux qed issir. X'inhi l-oħra? il-finanzjar, il-kredit, ġiviri, eh, l-insewu s-sistema finanzjarju u l-fat li mux il-banek riduju eh, jiġu rikapitalizzati u riġu ikampaw eh, u jkollhom rezoluzzjoni. Ma fl-istess ħin ridu selfu l-flus. Ma bdewx jarġaw iselfu Eh, dak li huwa self kull mem huwa zero. Dana taħ bil fat li qed tikber fil-Ġappun u fl-Istati Uniti imma fiż-żona euro hija negattiva. Nimru negattiv ta' eh, eh, inqas minn 4 fil-mija, tonqos 4 Mbagħad issa għandna problema fil-BRICS. Il-BRICS kienu il-ferrovija li kien qed jaċċellera u li qed jgħin, hemm daw qegħdin jonqsu. X'għandna nagħmlu? Għal darba oħra ħajkonna bżonn nfittxu Eh, eh, siġġu berba eh, saqajn politika strutturali, politika soċjali dawk li huma li vulnerabbli, tkabbir ekonomiku ambientali, għana għedin ħajkonna problema man natura u jekk nkomplu b'din ir-ritmu ħan ħanispiċaw naħbtu u fl-istess ħin u l axħar u ħada u l-kwestjonijiet, intrattaw l-kwestjonijiet istituzzjonali Xieġifiri eh, li għanna eh, nkunu strutturali li għanna sistema edukattiva, s-sistema ta' innovazzjoni, s-sistema ta' kompetazzjoni, s-sistema ta' taxxi, sistema ta' saħħa, il-flessibilità fis-suq tal-xogħol, fis-swieq tal-prodotti, eh, ġifieri il-konnezzjoni bejn iċ-ċentri ta' riċerka u tal-R&D u fl-universitajiet u fis-settur privati u fis-swieq ukoll ifisser ukoll li jkun hemm deċentralizzazzjoni kif ħatest finanzja l-istruttura dan huma l-affarijiet li aħna għandna bżonn li aħna nagħmlu referenza lihom bħala strutturali. Dan jfisser kif inti ħadd kompli tipproduċi kapaċitajiet li huma li hemm bżonnhom biex jkunu kompetittivi. Aħna għadna kemm kejjilna tliet snin xogħol l għamenna tqabbil tal-kapacitajiet, skills, eh, different mill-dokument PISA li huma eh, dawk l-għandhom 15 sena din ħaġa li ħan eh, l 3 ta' Deċembru nqablu l-pajjiżi l-edukazzjoni, Eh, eh, l-edukazzjoni għal eh, l-adulti jekk għandhomx il kapacita adekwati fil-kamp ta' xogħol. Per eżempju, sibna li l-Korea huwa l-ar gruppi li jitilqu mill-xogħol u għandhom l-aħjar diħlin fil-suq ta' xogħol wara 30-40 sena, ma pajizi bħal Renju Unit jew Renju jew l-Istati Uniti m'hemm nibda differenza bejn dawk li qed jitilqu issa mill-suq eh, ta' xogħol u dawk li qed jitlu. Jiġifieri ma kien l t tibtib f'dan ta' eh, eh, Spanja ma tantx għamlet affarijiet tajbin mux biss id-diploma se jkollok, imma l-kapacitajiet li inti għandek biex intkun tista' tiffunzjona fil-settur ta' xogħol. Dawn il-kapacitajiet huma kritiċi, dan l-element strutturali huwa importanti għax ehm, l-element soċjali għax indipendentement minn kemm huma diffiċli il-budgets għandu jkun hemm dejjem lok biex wieħed iħares dawk li huma li żed vulnerabbli għax hemm wisq miljuni li huma vittmi tal-kriżi. Fl-OECD nifisa għandna 48 miljon persuna li qiegħda. Il-problema huma li dan huwa 15 miljun minn dak li kienet is-sitwazzjoni qabel il-kriżi. Ġifri għal-labori kien hemm l-Istati Uniti li qed t-funzjona ħjar iżjed 15 miljun iżjed minn qabel. Mela, nagħlaq billi eh, nagħmel referenza għal sistema bankarju fl-Ewropa u mbagħad nibdew bil-mistoqsijiet u risposti. Eh, mbagħad l-aħħar kumment dwar it-taxxi. Is-sistema bankarja ġeneralment eh, qed tissewwa Eh, tejbet is-sitwazzjoni tagħha għax hemmhekk bdiet il-problemi, il-kriżi kbira. Stati Uniti marret l-Ewropa mbagħad marret il-bija tad-dinja. Stati Uniti bdiet l-ewwel huma bdew sewwu l-ewwel ħadu deċiżjonijiet verament importanti malajr huma pajjiż wieħed u aħna qegħdin fl-Ewropa qegħdin warahom, qegħdin naqra lura għanna bżon rikapitalizzazzjoni ta' ħafna mill-istituzzjonijiet bankari fis-sistema u jiena nispera li l-istress test li qed jibdew issa mill-ECB verament jagħmlu dak li għandhom jagħmlu. Third time lucky kif jgħidu, l-ewwel darba marna xieċ, fit-tieni kien hemm konsiderazzjoni dwar il-valur fil portfolio tal-banek ta' dejn soveran kien hemm dibattit fuq da u dit darba trid tkun verament eh, ħaġa trasparenti eh, serja biex tkun kredibli. Aħna fl-OECD qed nitolbu li jkun hemm separazzjoni mhux eh, legali necessarjament imma li jkun hemm tkun ħaġa ċara bej l-attivitajiet ta' banek kommerċali u l-banek ta' investiment biex ma jkonneks eh, ma jkonnex it-tip ta' taħlit pervers li kellu waslu eh, għal eh, krizi mux iżjed minn 5% ta' leverage li kellu waslu li għamem referenza fa' Basel Għafna mraġuni Eh, li eh, ta' daw l-affarijiet huwa li ċ-ċittadin normali dak li huwa fiskalità huwa li jara li dawk li għandhom il-flus imorru f'xi pass b'xi post fej ma jħallsux taxxi u dawk il-klassi medja u dawk il-kumpaniji żgħar li m'għandhomx eh, attività eh, internazzjonali ikollhom eh, jkunu huma li jħallsu. G8 u l-G20 taw mandat lill OECD biex jaħdmu biex ikunu jistgħu nkun nistaw nimxu lejn uh, skambju automatiku ta' informazzjoni. Issa ġa 120 uh, ġurisdizzjoni jamlu skambju ta' informazzjoni wara talba. Dan huwa l-standard ta' OECD. Issa għanna għedin għanimxu lej livell iżjed oli, iżjed ambizzjuż, iżjed effiċjenti Eh, li ikunem skambju automatiku ta' informazzjoni. 60 eh, pajis ġa firmaw u eh, qablu l-laqa ta' ġakarta, 62 u 60, fil-xur li ġejjin ikonna forsi 50 u 60 oħra, ħanimxu automatikament lej skambju automatiku għal tmim is-sena d-dihla. Iżda, l-iżjed aspett iż importanti il-kwestjoni l-iżjed komplikata huwa l skambju skambju eh, eh, automatiku aħna ninfurzaw liġijiet li nisa ħalsu t-taxxi. BEPS. Eh, Il-BEPS, il-proġett BEPS, Space Erosion and Project Shifting, ħaġa li minn League of Nations inna nħablu rasna biex nevitaw it-tassazzjoni doppja. Issa, rnexxinna Eh, eh, minna ma li eh, ma jkunemx tassazzjoni fl-ebda pajis, il-multinazzjonali ma jħassux. U issa l-ewwel darba kull membru tal-G20, ċina, Renju Unit, l-Italja, oħrajn għand huma allinjati b'suġġett wieħed. Għandhom bżonn il-flus. U aħna issa tagħna l-mandat biex nippruvaw nimbidlu regoli ta' tassazzjoni internazzjonali. Fraw l-aħħar, fl-aħħar laqata ta' G20 f'St. Petersburg, President Putin qal din hija eh, l-ħagġa li zed rivoluzjonari li għazzaret saret f'dak l-għandu xjaqsam fit-tassazzjoni internazzjonali f'mit sena. Jena xtaqt eh, nisbitċa fuq dan il-punt li għanna naħdmu fuq da u dawn huwa wieħed mill-kwistjoni pendenti nieqaf hawnhekk u issa naddu għal mistoqsijiet mistoqsijiet jew oġġezzjonijiet li jista' jkun hemm. Grazzi ħafna. Bla dubju li kellek eh, taqbes diversi paġni tan-noti tiegħek. Nafisser li namlu mistoqsijiet biex kun tista' tużhom biex tagħti informazzjoni. Aħna attivi ħafna fuq kwistjonijiet ta' taxxifta. Kumitat għal raġunijiet li jintkom għad għanna notajna li mux bis li man memx taxxi f'ċerta pajizi, imma eh, eh, taxxi li għedin għax nsibu għan fl-Unjoni Ewropea u koll, li ħaġa utli biex wieħed jista' jagħmel pressjoni fuq il-gvernijiet biex jieħu azzjonijiet fejn eh, aspetti fejn aħna parlamentari Eh, li inna nipressaw fil-mandat ta' qabellu u anki b'dan. Sfinklux fil-rapporti għajdu għed taxxa u l fodi fil-taxxa. L-ewel mistoqsija mill-IPP, Viċi President Pablo Zalba. Presidenta, permitami. Grazie, ħafna, President, jena ah, nitkellem bil-lingwa tijak ma nistax ma naqbilx kompletament ma dak l-ismajt dal-ħodu, ma jena nishtiq nifoka fuq eh, mistoqs kwestjoni il-kreditu. Inti għat li l-tkabbir ekonomiku uh, medju kien ta' zero, wieħed fil-mija uh, uh, nuqqas, it-naqqis ta' minus furb. Waqt li fl-Ispanja għet bdew forsi naraw xinaqra dawl għax hemmhekk it naqqis kien ħafna ikbar. Imma ma naqbel kompletament Eh, għanna bżon li konna il-finanzjar, il-kredit. Eh, Il-nixfa fil-finanzjar għet jaffetu ħafna il kupro ekonomiku spanjol. Mistoqsijat jgħal, x'nistgħu nagħmlu biex da ikun hemm dan il-finanzjar mill-banek? Xistaw jagħmlu biex ngħinu biex dan ikun hemm din il-finanzjar disponibli? X'jista' jagħmel il-Bank Centrali Ewropew biex ikun jista' jgħin eh, biex ikun hemm kreditu? Issa dwar il-TTIP eh, ftejn ma l-Stati Uniti ma nistax ma naqbilx miegħek. Nispera li xi ftit mill-kollegi hawnhekk fl-Ewropa jirrealizzaw li għannix inħaltu l-spionaċ mal-kummerċ u l-konsekwenzi verament negativi li dan jista' jkollu għall-Ewropej. Aħna niddefendu eh, b'entużjażmu kbir dan l-ftejn li naħseb li huwa essenzjali. Grazzi President, grazzi Segretari Ġenerali. Eh, quisiera agradecerle el comentario. Nishtiqni ringrazzjak għal eh, kommentijak, ringrazzjak għal komment, il-kreditu eh, jarġa jibda meta il-banek jarġaw jiġu rikapitalizzati minn ġdid, imma fl-istess ħin meta jitem il-proċess tal-Unjoni Bankarja, meta ikun definizjoni definizzjoni ċarta min ħajregola regola il-banek min ħajja supervizon u kif ħajġu trattati il-kas ta' meta ta' meta bank ifalli. Imma kif l istess ħin nimmaġinaw li per eżempju bank ma jfallix imma jgħandu bżon kapital dak il-moment wieħed huwa diffiċli li jsib kapital min ħaj kapitalizza il-bank għalla volja ikun għal periodu temporanju ħajkunu il-gvernijiet li ħajamlu jew kalla ħajkun hemm mekanizmu ċentrali fej wieħed ikun jista eh, jaqsam l-isforz biex ngħidu hekk. Dawn id-definizzjonijiet, dawn it-tifsiriet wieħed għandhom tihom kmini kemm jista' jkun malaj ħalli il kreditu jkun normalizzat. Il-finanzjar il-kreditu ma ġiex hemm inqas banek li qegħdin f'periklu imma mm, il-kreditu ma reġġax lura għal xi sitwazzjoni normali. Daw l-isforzi kollha rridu eh, intemmu nżommuhom. Il-Bank Ċentrali ta' likwidità eh, eh, iżif ma' dizmin inqasam bżon l-intervenzjoni tal-ECB, imma eh, ġifiri dan jew sinjal tajb, għax noqorbu lej ċerta normalità, ma dak li huwa importanti huwa li wieħed item fil-bini ta' din l-istituzzjoni Ewropej biex ikun hemm messaġġi ċari dwar fejn it-triq Il-kwestjoni tal-ftejm eh, kummerċali eh, jien rrid ngħid li hemm problema ta' kummerċ. Imma ara u naqra dak li għanna, għanna ftit tkabri ekonomiku, għad għoli, zjet u zjet ta' gwarjanza, nuqqas ta' fiduċa fl-istituzzjoni, dan huwa il-tip ta' ambjent li fih il-protezzjonizmu jibda jolli rasu biex najdu hekk u iżet u iżet qed narawh u qed jeddidna li jarġa' jibda dak li kien il-protezzjonizmu fil-kommerċ, dak li huwa protezzjonizmu fil-investiment, protezzjonizmu fil-tip ta' kambju tal-monita, għax issa hemm ċerta każijiet ġaq narawhom ta' lok bil-tip ta' kambju, aħna għandna bżonn niġġieldu kontra l-protezzjonizmu bil-mezzi kollha li aħna għandna fidejna għax hija ħada verament negattiva eh, u taffetwa l-kupru u eh, evidentement loba ta' dawk li huma l-żeb saħħithom. Imma jekk aħna jkollna suċċess kif ma kienemx suċċess e- e- e- fil-negozjati multilaterali, ma jekk inħarsu lejn il-reġjonali, jekk nirnexxinna 50% tal-300 fil-kummerċ, 50% tal-produzzjoni, 20% eh, tal-investiment. L-Ewropa u l-Istati Uniti jekk dan tista' tanda tkun un mezz eh, eh, ġebla importanti fil-bini ta' dan. L-istess bħal l-Alleanza tal-Paċifiku, tal paċifiku fl-Amerika Latina, Messiku, Kolombia, Peru, Ċile, eh, Costa Rica oħrajn dawn il-pajizi li aħna ġlida huma membri tal-OECD jom kella ħajħtlu minn hawn ftit ieħor. Jiġifieri jiena jien nixtieq ngħid li ejja ejja nippruvaw nagħmlu titib għax eh, naħseb li d-dinja verament għandu bżonnu imma fl-istess ħajkun ta' beneficju eh, kuljum għall-Ewropej kollha u għall-Amerikani wkoll. Grazzi.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 Il-Bank Ewropew ta' Investiment qed jaħdem kuljum jagħti iżjed jisellef iżjed flus mill eh, bank dinji u banek reġjonali ovvjament ma jsellif lill-intraprizi, eh, sellef lill-istituzzjonijiet oħra eh, finanzjarji bħala huwa isu ngħidu hekk isu qiegħed fuq wara. Il-Bank Ċentrali Ewropew Eh, mhuwiex bank ċentrali konvenzjonali, eh, dik hija problema. Huwa bank ta' 18 il-pajjiż eh, u l-Bank Ċentrali Ewropew funzjona sew meta kien hemm nuqqas ta' likwidità fis-sistema bankarja. Iżda m'għandux awtorità issa biex jiddiriġi l-kreditu. L-awtorità biex jiddiriġi l-kreditu qegħdin qiegħda fl-istituzzjonijiet nazzjonali. U kif ukoll fil-fatt għandu jkunem eh, kondizjonijiet oġġettivi fl-ekonomiji u l-pajizi din ah, mhux ħaġa ta' Bank Ċentrali. Din kwestjonijiet ta' Ministru tal-Finanzi u l-Gvernijiet u evidentement eh, wieħed forsi hemm bżonn li jgħinejnu l-banek biex jitrattaw ir-riskju, ma dem mhux ħaġa tal-Bank Ċentrali Ewropew. <coughs> Thank you very much. Grazzi tassew. Fisem l-essendi. Issa l-onorevoli Ferreira. Grazzi tassew. Se nitkellem bil-Portugis. Obrigada por estar entre nós, Sr. Secretário-Geral da... Grazzi tal-li tinsab flimkien mana, l unek. għonek Għaziz segretarju ġenerali tal-OECD, għandi tlet mistoqsijiet x'namillek. L-ewwel mistoqsija hija dwar iż-żona euro. Kontrarjament għal dak li qed jiġri fl-Istati Uniti, aħna ma ninsabux f'fażi tar-piljar, tar-kupru. Qed naħdmu għabbażi ta' munita waħda din hija esperjenza waħdanija din li aħna għandna. Inti għabbażi tal-esperjenza tiegħek għandek xi rakkomandazzjonijiet x'tagħmlilna sabiex ikonna di maħjar ta' din il-żona euro. Jiena qed nirreferi għal kompetenzi tal-Bank Ċentrali wkoll. Hemm il-kontroll tal-inflazzjoni jista' ikun hemm xi konklużjonijiet illi aħna nieħdu minn dan x'nistgħu nitalmu wara l-kriżi. Imbagħad it-tieni mistoqsija dwar tax havens. Jiena naħseb illi dawn hawnhekk huwa importanti illi l-okse illi l ECD taħdem għaliex jekk aħna ma niġġildux il-kapital illi qed jitlaq mill-Unjoni l-ebda gvern ma jista jitlob li jsiru sagrifiċċji miċ-ċittadini tiegħu tnaqqis tas-salarji pereżempju, il-riforma tal-pensjonijiet u għalhekk x'passi għandna nieħdu sabiex aħna inwaqfu darba l dejjem dan il-kapital li qed jitlaq din l-evażjoni tat-taxxa. Mbagħad mistoqsija aktar ġenerali aħna f'din il-kriżi u rejna illi kollha niddependu fuq xurxin minħabba l-globalizzazzjoni. X'sem jista' jkollhom l-istituzzjonijiet li aħna writna minn Bretton Woods, forsi rridu naħsbu mill-ġdid dwar l-istituzzjonijiet tagħna fuq livell globali sabiex ikonna situazzjoni aktar għalenija grazzi tal-li smajt direttament il-Portugis, tejt il-kelima. Grazzi l-irkupru ta' zona euro li inti tkellimt dwaru. Jina tkellimt aktar dwar l-aspetti strutturali. Aħna diġa użajna l-abilta tagħna fuq il-livell tal-politika monetarja għandna l-livell ta' interessi li huwa kważi ta' daqs zero. Għanna kapacità fiskali illi użajnija kollha kważi kważi dan sabiex nipruvaw noħorġu mill-kriżi. Issa, irridu nipruvaw innaqsu il deficit irridu nipruvaw innaqsu id-dejn, ma tantx għanna marġni fejn nistaw nimirħu fuq livell fiskali. U għalhekk huwa importanti li naġixxu fuq livell strutturali, soċjali, politika ambjentali, fuq livell ta' istituzzjoni wkoll. Jiena semmejt il-talim, l-innovazzjoni u aktar kompetenzi. Tkellimt dwar ir-regolamentazzjoni. Semmejt ukoll dwar semmejt is-sistemi fiskali u kif dawn għandhom jiġu imposti, issa hemm ħafna taxxa il qed naraw fuq il-xogħol u fuq il-kapital. Aħna għandna naqsu dawn it-taxxi. Irridu naħsbu dwar taxxi fuq livell ta' konsum, taxxi ekoloġiċi, taxxi fuq il-proprjetà illi ma joħolqux daqshekk effetti taxkil vizavi it-taxxi fuq ix-xogħol. Ix-xogħol ma jistax jiswilna daqshekk flus. Jekk jitabba b'dawn it-taxxi kollha ħafna pajjiżi Ewropej għandhom wisq taxxi fuq ix-xogħol dan ma jagħmel sens irridu noħolqu aktar impjiegi imma mbagħad għandna forza tax-xogħol illi tiswa wis. Għalhekk xista jagħmel il-Bank Ċentrali? Il-Bank Ċentrali diġa għandu livelli ta' taxxa li huma baxxi. Jiena nemmen illi il bank Ċentrali Ewropew mhux bħal Fed illi jixtri id-dejn Amerikan u bħal Bank Ċentrali Ġappuniż illi jixtri id-dejn Ġappuniż. Hawnhekk għandna 18 il-pajjiż. nistaw natu kontribut sabiex nistabilizzaw il-tħul fuq livell ta' taxxa. Imma il-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax jixtri d-dejn. Bat inti semmejt dan il-kapital illi qed jitlaq mill-Ewropa. Aħna rridu niġġieldu dan il-fenomenu. Inti semmejt ukoll l-arkitettura globali il-G20 nemmen, anzi il-ġi il-8 naħseb illi ma kienx bizzejet imma minna l-oħra il-G20 u aktar rib, rib ta' l-idea ta' arkitettura li taħdem. u aktar meta mqabbel mal-istituzzjonijiet li nħalqu minn Bretton Woods qed naħseb ukoll dwar l-istess OECD li għandha tinbidel, għandha tadatta ruha għal din is-sitwazzjoni ġdida, għal dawn ir-realtajiet ġodda. Għandha taħdem ukoll id fit mal-pajjiżi l-kbar, il-pajjiżi emerġenti dawk li qegħdin jiżviluppaw. Grazzi tassew. Tolbo skuża li kelli naġlek xiftit imma jekk naqbżu l-ħames minuti, slot ħames minuti mbagħad il-membri jibqgħu diżappuntati illi ma jkunux jistaw jistaqsu. Issa, jmiss li l-għalde ġifiri jena, dejt il-President, nishtiq nir-ingrazzjak għal-ħidma tal-OECD dwar il-BEPS, l-erosion tal-bazi il president nishtiq nir ingrazzjak għal ħidma tal oecd dwar il beps l erosion tal bazi fiskali u kol dwar il-mispricing u trasferiment. Issa direttiva dwar rapportar finanzjarju u aħna deċidejna li hemm bżonn ta' aktar rapportar dwar il-pjanar fiskali aggressiv. U jiena minar ma nistħi e, sellift il-proposti ta'kom, ħafna mil proposti ta'kom u daħaltom fil-rigward ta' CBCR. ħafna mill-komitat jaħseba bħali U l-argumenti li spiss huma kontra l-fema tagħna huwa li aħna ma rridux naġlu dwar dak li qegħdin tagħmlu intom aħna ngħidu li xi ħadd irid tittri fil-leġiżlazzjoni u għalhekk jiena interessata ħafna li nisma' x'għandek xi dwar dan dwar it-trasparenza, l-kwistjoni ta' trasparenza. Aħna na din l-istorja li dejjem naraw għatfeċ dwar il-kumpaniji li jilmentaw illi trasparenza pubblika tmur kontra il-trasparenza tal-autoritajiet tat ta' xawdan dan jista' jkun rejat f'xi pajjiżi u m'għandniex nagħmluha hekk. Jekk aħna qed ngħidu li hekk jekk dan indaħluh fil-leġislazzjoni tagħna aħna qegħdin inħeġġu lill-leġislazzjonijiet kollha illi jagħmlu dan bħala rejat li kun hemm żvelar pubbliku. Inti x'taħseb għandna nżommu ma' dan il-punt? Għanna nibqaw nististun web surasna jew inkella hemm xi affarijiet illi huma ġustifikati u mbekk aħna m'għandniex nagħmlu dan. Grazzi tassew. Beps. Ija ħaġa tassew interessanti li tipprova tikseb ħafna avventura fejn aħna qegħdin nippruvaw naraw x'jista' jsir, imma hemm min qed jgħidilna illi din se tkun xi ħaġa tassew diffiċli ssir u għalhekk hija Kif qatt qabel li jkollna skambju awtomatiku ta' tarif, aħna ser neħilsu mill-tax havens. Ma mux ser ikollhom fej jistaħbew din hija l-individwi. Dan ifisser li aħna qegħdin infurzaw il-liġi u liġi tgħid trid ħallas it-taxxa. Aħna hawnhekk ħloqna set ta' taxxi illi jagħmluh legali illi wieħed ma jħallas it-taxxi. Il-liġijiet qed jagħmluha possibbli sabiex wieħed ma jħallas it-taxxi Aħna rridu nibdlu il-liġijiet u għalhekk irridu nibdlu il-liġijiet f'kull pajjiż illi għan involut dan l-isforz. Sabiex ikun hemm minimu u approċ omogenju ma jfissirx li irrati rati kollha tat-taxxa jridu l-istess kull pajjiż ser jibqa' sovran fir-rigward tal-livelli ta' taxxa li huwa jrid joħloq. Imma jrid ikun hemm tarif ma jrid ikun hemm lok fej wieħed jistaħba u t-telet net jekk il-kumpaniji jipproduċu fit-territorju tijak u jamlu l-flus fit-territorju tijak u jidġeneraw il-benessri, l-ġit fil-territorju fil, tijak dinja ċaġa tajba, xidġeneraw l-impiegi u kol imma għandhom iħalsu kol it-taxxi. Għandhom iħalsu t-taxxi fuq il-ġit li huma jidġeneraw. Signor President, inti għajem kwistjoni ta' sew importanti, ta' sew speċifika. Issa aħna għedin naħdmu fil-Komitat ta' Taxxa fl-OECD u fl-imkien mal-G20 u dan jinkludi ċina l-Indja, l-Brażil. Aħna involvejna l-kulħadd. Aħna se jkun qegħdin nwettqu set ta' regoli, set ta' proposti fi żmien 18-il xahar u jiena nħeġġiġkom bil-qawwa jekk li ser ngħid lilhom sabiex jiġu jitkellmu magħkom, sabiex meta edin qegħdin tipproponu u taraw x'tip ta' lingwaġġ tixtiequ ddaħlu e, fil-leġislazzjoni dan il-lingwaġġ ikun konsistenti ma' dak illi aħna se nkun qegħdin nagħmlu sabiex nimxu l qudiem Irridu standard wieħed, ma jistax ikun wisq standards Ma jistax ikonna żewġ standards għaliex inkella l-persuni ser imorru jisaħbew fl-standard l-aktar baxx dan jiġri kull imkien. Iżda fl-istess waqt dan jista' jkun post formidabli. Fejn wieħed jista' javvanza, jista' jmexxi l qudiem l-isforz. Aħna neħtieġu l-appoġġ politiku tagħkom għal dan l-isforz din se tkun xi ħaġa ta' sew kritika. Trasparenza l-iżverar, iva, għanna bżonnom kollha hija skuża ta' sew ħażina li ċertu pajjiżi jgħidu li trasparenza jew li żvelar huwa reat. Ma naħsibx li dan huwa mod tajjeb kif wieħed jiddefendi ruħu, trasparenza u l-iżvelar għandhom ikunu regola, għandhom ikunu l-istandard u dan huwa parti integrali minn dak illi aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu bil-base erosion u profit shifting il-BEPS il-trasferiment tal-prezzijiet għanna sfidi enormi, Sinjora President. Is-soluzzjoni għal kwistjoni ta' trasferiment tal-prezzijiet. Irridu naraw li hemm tqabbil paragun, ma xinajdu dwar l-IT, kemm hemm Google, kemm hemm Apples, kemm hemm Starbucks. hemm waħda biss. U għalhekk kif nistgħu nintaxxawha? Fejn fejn il-oriġni, fejn il-proprjetà ta' drittijiet intellettwali, fejn qed taħdem? Kif għandna nindirizzaw? Din il-preżenza ta' teknoloġija ġdida fid-dinja tan-negozju. U kif ser tintaxxa? Fuq dan irridu naħdmu, hekk qed nibruvaw niksbu U jiena nixtieq ngħid li għandna bżonn lajnuna kollha possibbli u anke intom għandkom bżonn dan u għalhekk ejja nixbdu l-istess ħabel. Iva, aħna l-ewwel idu nippruvaw insibu nidentifikaw din l-informazzjoni u mbagħad il-leġislazzjoni dwar kif nistgħu niġbru it-taxxa tiġi wara u se nippruvaw niżguraw illi li nżommu l-persuni b'distanza ta' id, naraw li din li tkun tal-istess kejl ma jkunx hemm kejl differenti. Il-kellim li miss, Dirk, grazzi President. Kien hemm introduzzjoni ottimista fl-outlook ekonomiku tiegħek li pubblikajt il-ġimgħa l-oħra l-OECD jagħti ċertu pariri fuq il-politika l-ewwel net l-politika monetarja tal-Istati Uniti għandha tibqa' d imbagħad ikun hemm tranzizzjoni sabiex tieqaf din l-inkontinenza monetarja. Kontrarjament pala t-tini punt l-Unjoni Ewropea u l-politika monetarja tagħha għandha tespandi aktar jekk il-pressjoni ta' deflazzjoni jsiru aktar serju għalhekk fl-Ewropa. Tridu li tibda din l-inkontinenza monetarja. L-ECB għandu jiprinti aktar euro u l-Istati Uniti għandhom jiprinti għanqas dollari. Surgurija, inti għandek sfond fil- il-Partit Rivoluzzjonarju Istituzzjonali tal-Messiku. Din xi ħaġa li ġiblet bissima għaliex dan huwa gwali għal PPE tagħna u għalhekk inti familjari ma' revoluzzjonijiet istituzzjonali. Bħalissa l-Unjoni Ewropea għaddejja minn dan il-proċess. U minħabba l-qatt fost iż-żgħażagħ li għandna da ser isir revoluzzjoni mhux istituzzjonali. Għalhekk m'hemmx dubju li deċiżjoni mill-Fed sabiex jieqaf il-quantitative easing ser ikollu implikazzjonijiet fuq l-Ewropa wkoll aktar spesso li ta' self ċittadini għan-negozji u l-gvernijiet ukoll. Għalhekk dak li qed isir fl-Istati Uniti kif ser jolqot l ewropew b'mod partikolari li żona euro. Grazzi. Grazzi. Ir-raġuni għaliex aħna rakkomandajna illi kunem approċ differenzjati għal politika monetarja hija għaliex ir-reġuni ekonomiċi jinsabu fuqtiet momenti differenti l-Istati Uniti bdiet ta' tassew aggressiv lejn rati baxxi ħafna, man mbagħad meta ma kellix aktar marġni ta' manuvra fir-rati bdiet tagħmel il-quantitative easing. U issa qegħdin naraw il-verżjoni ta' dan. Xi fisser dan? Basikament il-Bank Ċentrali jixtri id-dejn tal-pajjiż innifsu. Sabiex jitnaqsu r-rati tal-interess u mhux biss jitnaqsu dawn ir-rati tal-interess fuq medda qasira ta' żmien, imma bdiet ukoll tixtri u tagħmel dawn l-operazzjonijiet fejn dit tixtri l-ipotekar u żżomm ir-rati tal-interess baxxi fuq sentej tliet snin sa fej jistaw waslu lajnej rati tal-interess baxxi. Aħna rdu nirringrazzjaw l banek ċentrali l-ġumbazzi segwa l-Bank of England u l-Banek ċentrali l-oħra. Anke l-Ġappun. Għalix huma ippermettew illi il-kriżi tkun anqas serja. Huma żammew ir-rati tal-interess baxxi ħafna xi drabi anke b'mod artifiċjali sabiex joħorġu veloċità akbar. Iżda il-Fed ma timstax tibqa titfa triljun ta' dollari aktar fuq il-balance sheet tagħha kuljum u t din kienet sitwazzjoni eċċezzjonali. Kien sitwazzjoni eċċezzjonali tibda te bil-mod il-mod il-Fed qed tgħid jiena ser imbabas. Xi fisser? Dan ifisser li ma se anqas kbir u mhux se l tal L flok 85 biljun fix xar huma ħejdu 80, 75, 70, 60 isu jqummu darba fil-ħodu jgħidu bxara tajba, jiena ser inneħħi il-kortizon ta'kom kollu. Dinja bċara tajba li dan ifisser illi inti qed tinnormalizza. Imma flok inti tgħid lit tabib grazzi ħafna, jiena tant kuntent, inti taqt granfa miegħu u tgħidlu le le le le tneħħiju lix il-kortizon, le le le. Umbat l-ekonomija tikber u jkun hemm ħafna flus l-ekonomija id-babis tal-Fed. Stajna, nipreveduh ma stajniex nevitawh u kienet xi ħaġa li xtaqnija għaliex turi sinjali ta' normalità. U normalità għandha tkun in-norma, ħaġa ta' kuljum. Issa fl-Ewropa. Għadna ma wasalniex, għadkom ma wasaltux hemmhekk. Għaliex, it-kabbir fl-Ewropa bil-kemm huwa pożittiv bħala medja ser ikun negattiv f'termini ta' żona euro din is-sena u ser naraw tkabbir pozittiv fis-sena d-dieħla iżda għalhekk hemm bżonn ta' rati tal-interess baxxi sabiex tkompli tikkonsolida il, dan il-proċess. Il-Ġappun qed ndulan illi jkollu inflazzjoni ta' 2%. Palissa huwa ta' 0.9 fil forsi wieħed fil-mija għandhom politika monetarja aggressiva mens u ma edin jirdoppjaw il-provvista tal-flus f'sentej ser ikollhom 270 triljun jen fit tliet snin, xaħġa aggressiva mens. Għaliex aħna qegħdin nappoġġaw il-proċess? Għaliex jemmek jeħtiġuh iridu jistimulaw u fl-istess waqt qegħdin jagħtu ftit tal-istimulus fuq in-naħa fiskali u b'mod strutturali. Madana kollu jien ikolli ngħid illi dan jirrapprezenta l-istadji differenti illi kulħadd eh, jinsab fihom. Qegħdin nirrakkomandaw politika monetarja differenti għal reġuni differenti skont eħtiġijiet f'dan il-mument u skont l-evoluzzjoni tal-ekonomija f'din in-naħa tad-dinja. Grazzi tassew. Issa fisem il-ħodor Sven Giegold. Iva, l-odwa tajba sur-gurija. Hija pozittiva, ħaġa pożittiva stenna waħda se nistenna li tilbes il-headphones. Tifhem anke l-Ġermaniż. Din il-lingwa tas-sew mhux ta' soltu. L-ewwel nett. Nixtieq nirringrazzjak għall pubblikazzjonijiet tiegħek ċari dwar l-istatus ta' sistema bankarja Ewropea u kol dwar dak li jintiet dwar il-banek, il-fenomenu tad dejn u l-ħtieġa li nifirdu l-affarijiet. Għandi mistoqsija. Jina kontadni pjuttost zaħir. Meta għall ewel darba il-tqajt ma' Jeffrey Holmes illi kien les illi jitkellem maħna dwar il-kooperazzjoni fiskali. Jina, kont sorpris meta naqra l-kollaboraturi tiegħu Caroline Silverstein, l-ewwel qabel kollox, għaddew mill-OECD għal Baker and McKenzie, illi kien konsulent. Imbagħad Mary Bennett il-kap tijaw għaddiet mill-OECD għall-istess studio ta' studju ta' avukat imba Jeffrey Holmes mar jaħdem ma' Ernst Young. Et jenat illi il-politika u l-amministrazzjoni fl-organizzazzjoni għal kooperazzjoni ekonomika u żvilupp tagħtu perspettiva internazzjonali unika dwar il-politika fiskali, ekonomika, kustjoniet amministrativi għal aktar minn 20 sena. Jeffrey mexxa il-ħidma tal-OECD dwar it-tassazzjoni. Danu dak li għal eh, Ted Young dwar dan il-kollaboratur il-ġdid tiegħu. Jiena u kol tal-limt palu, jina għalek nishtiq nitlob x'mekkaniżmu għandkom sabiex ma jkunx hemm konflitt ta' interess bħal dan, ġifiri l-arfin li wieħed jieħu f'ambitu pubbliku. Kif nistgħu nipproteġuha milli tiġi sfruttata għal anijiet privati, għal regolamentazzjoni, sitwazzjoni bħal din u nevitaw li jkun hemm konflitt ta' interess, grazzi. This is a, a very important issue and this is Ja kwistjoni importanti immens. Kif wieħed jista' jaqat id-dritt tal-individwi wara karriera u ċertu snin ta' esperjenza f'organizzazzjoni internazzjonali jew pubblika flimkien ma' dritt illi huma imorru jisfruttaw l-arfin tagħhom fis-settur privat. Fl-istess waqt jevitaw dak li aħna sejħu revolving doors u l-konflitt ta' interess. Għanna xi interess u xi periodi ta' cooling off ta' transizjoni li jiġu mħarsa f'każijiet bħal dawn u jiena jkolli ngħid illi fil-karigi ġodda dawn kienu tassew tassiwi għaliex enuna sabiex nalmu l dawk ta' madwarna dwar dak li aħna ridna namlu, ma dana kollu l-għanet nishtiq nifraħlek u t-tininet nishtiq najdlek illi Is-sikkar tar-regoli tal-konflitt ta' interess illi kelkom dan l-aħħar hawnhekk fil-Parlament Euro fil-kuntest Ewropew u li qegħdin tapplikaw fuqkom stess neġa tassew interessanti. Aħna qegħdin ħarsu lehom bir-reqqa sabiex naraw jekk nistawx nisselfu xaħġa u nadottaw uħut minnom għalina stess din hija kwistjoni permanenti. Fl-Istati Uniti pereżempju. Wieħed jara il-segretarji tat-teżor li jmorru jaħdmu fil-banek, tara bankiera li jmorru jaħdmu t teżor Din xi ħaġa l-aktar ovvja ta' dinja li jkollok il-President tal-Bullman Sex, Sur Paulsen, u kien President u flimkien ma' persuna oħra huma intalbu biex jirregolamentaw il-banek bħala segretarji ta' teżor. Hija kwistjoni pjuttost naturali, il-perjodu ta' cooling off huwa qasir mhux ħażin u f'xi pajjiżi l-perjodi ta' cooling off ikunu itwal u l prekawzjoni ikunu akbar din hija kwistjoni li aħna għandna nqodu b'seba' jnejn fuqha. Jiena napprezza li inti semmejta flow ECD Mhux biss aħna ninkwetaw dwar dan għaliex aħna rridu nwettqu fil-prattika dak li aħna dejjem u fuqu, imma għaliex aħna din naħdmu flimkien mal-gvernijiet sabiex niġġieldu il-tixħim niġildu il tixħim fi tranzizzjonijiet transkonfinali sabiex inżommu l-ola standards etiċi fil-politika ta' kwis pubbliku sabiex ikonna dawn l-auctions olandizi ma nafx għaliex dawn l-affarijiet ta' kwist pubbliċi dejjem ikollhom xaqsmu ma l-Olandiżi ma dejjem jisom jisibu tarf ta' kollox. Umbagħad għandna l-linji gwida tal-kumpaniji l-kbar u l-punti ta' kuntatt illi fihom mhux biss kwistjonijiet etiċi manka ta' drittijiet tal-bniedem wara illi iġġarraf il-bini ta' Rana Plaza f'Bangladesh, aħna kenna laqa kbira fl-OECD fejn fost taffariet oħra. Uħut mill-kumpaniji kif rajtu kien hemm reazzjonijiet u kol fejn bosta kumpaniji tejbu situazzjoni tagħhom. Nixtieq ngħid li dinja kwistjoni importanti immens. U importanti li intom issemmuha aħna qegħdin fuq ix-xwieg fuqha din il-kwistjoni u inti ġar darba ġej mill-partit tal-ħodor jiena nistidnek taqra l-konferenza tiegħi fil land School of Economics li hija imsejħa għandna niksbu zero, level zero ta' missjonijiet intom qegħdin tissikaw aktar ir-regoli, jiena naqra, naqra id-diskors tiegħek. jekk inti twedni illi ser tissikaw u tħarxu ir-regoli fuq revolving doors, kif qed jien jiena naħdem għatih Dwar dan, aħna dejjem qegħdin nippruvaw insaħħu ir-regoli nagħmluhom kemm prattiċi u flessibli imma ħoroġ biżejjed u l-iktar importanti trasparenti biżejjed. Għaliex irdu nevitaw il-konflitt ta' interess imma irdu nevitaw ukoll illi l-konflitt ta' interess ifeċ jider, għalix met inti tkun organizzazzjoni internazzjonali li l-konflitt ta' interess ifeċ dan jista' jnaqqar mill kredibilta tiegħek u għalhekk iva qegħdin bħal seqer dwar dawn l-affarijiet. We can. Eh, naħseb mela bażikament eh, qed nitkellmu dwar iva jekk nissaw. Iva, mela domna seba minuti eh, slot tijak zven se kolli bżon nimxi mela. Minħabba zbal fil-komunikazzjoni jena ma sejjaħx il-koordinatur tal-Pepe għall-ewwel mistoqsija ovvjament ħajna jgħat l wissa u interessat ħafna fl-OECD peress li nafu li din l-organizzazzjoni tinsab Pariġi ġan mela nadilek il-mikrofonu mela jekk tippermettili ċajta u smajna ħafna dwar l-OECD Inti tkellimt dwar it-tassazzjoni rridu niftakru li hemm ħafna skizofrenja, ġifieri hemm differenza bejn dak li ngħidu dak li nagħmlu. Fl-14 ta' Novembru tal-2013 mela mill-OECD hemm rapport fuq li Franza reġet eh, kisbet il-kompetitività tagħha l-OECD tappoġġa il kompetitivita kif ukoll ir-riforma fit-taxxa fi Franza kien hemm proposti ġenerali jiena nixtieq insaqsik. Inti xtaħseb dwar il-proposti, il-proposti fuq ir-reviżjoni, fuq il-liġi? tat-taxxa li qed tiġi proposta mill-Prim Ministru. X'inhu l-parir tal-OECD? inti x'tista' tgħidilhom sabiex jiġifieri jkollna taxxa li ħasappoġġa appoġġa kemm kabbir kif ukoll li l-affarijiet ikunu ġusti. Grazzi ħafna. Flimkien mal-President Holland aħna konna miegħu fit-8 ta' Novembru sittijim qabel il-preżentazzjoni ta' dan id-dossier għawnek hawn miktub ir-ritorn għat kabbir u qed nitkellmu dwar politika aħjar. F'Ottubru li għadda konna flimkien ma' Angela Merkel u mela ġifiri tajnja eh, dokument għal ġermanja u dokument għaż-żona euro u flimkien ma' Sur Coelho li sidna u koll aħna tajnja fajl bħal dan għax normalment aħna iva niproduċu dokumenti bħal dawn għada sen, sen um, nisqu dan il-dokument fuq il-Greċja dan huwa rapport imma fuq Franza mela e, dokument huwa iqsar u iktar immirat dijanjozi fil-qosor hemm ħafna grafs u rekomandazzjonijiet prattiċi għal għall-10, 12, 15 suġġett li huma vera importanti għas suġġett Dwar il-kompetitività xedna aħna lill-President Franċiż, riċerka u l-iżvilupp, il-qafas regolatorju settur pubbliku iktar effiċjenti riforma fit-test sabiex nimxu favur l-investimenti tkabbir hemm l-edukazzjoni taħriġ fi Franza jintef u 32 biljun fuq l-edukazzjoni, 12% biss imur għal dawk li jtifiċu l-impjek u dan l-istess pal dak li qed jintefaq fuq il-benefiċċji għal min huma qiegħda, nis qiegħda inti qedhom fuq 32 biljun fuq eh, l-edukazzjoni vokazzjonali, ġifieri nitkellmu dwar riolakazzjoni aħna il-pożizzjoni ta' Franza fil- katina globali tal-valur mizjut aħna kellna bidiet li damu xi tlita jew erba' sijat il-President tal-Bank Dinji, l-ILO, il-WTO kol Kien hemm ħafna rappreżentanti. Dan huwa l-ħames rapport li jiena tajt lis sur Oland aħna tajnieħ l-ewwel rapport eh, ġurnata wara li rebaħ l-elezzjonijiet parlamentari għall-Prim Ministru wkoll. Talabna sabiex nippubblikawhom eh, dawn iċ-ċifri għax huwa qal u jiena naqbel mhux ma kollox. Jiena naqbel ġifiri li intkom taqsmu din l-informazzjoni mal-imsieħba soċjali kif ukoll il-pubbliku in ġenerali minħabba s-segbitu li huwa importanti Għalek aħna dawn l-affarijiet inqeduhom fil-pubbliku taħt lajn eh, pubblika u ġifiri u dan mod kif nistgħu nitkellmu mal-mexxejja milna dan mal-Messikani, ma eh, l-Indja, eh, ma ċina xi shipping, ma xi shipping. dwar it-dħul medja fiċ-Ċina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 Grazzi ħafna Sharon. Se nitkellem bl-Inglis qed nassum li inti ma tafx tkellem bil-Grik. Għalek, Nishti mela jiena eh, nitkellem fuq eh, dan il-rapport eh, ispiranti u dan il-diskors ta' ispiranti ma mux daqxej daqsek ottimist mela inti tkellem dwar il-qada attwali fi zona u uro inti tkellem dwar it-kabbir bax il ratolja ta' għat un igwaljansi fi tħul u n-nuqas u t-telf tal-fiduċa publika Ġifiri, aħna ma nitkellmux eh, bizzejjed dwar dan ir-raba element li semmejt. It-tieni punt tiegħi mela inti deskrivejt situazzjoni, inti taf li eh, mela dan huwa dina sitwazzjoni ħafna fi eh, pajjiżi fejn hemm qed jiġu mwettqa dawn il-programmi speċjalment pajjiżi bħal Greċja is-sitt sena ta' reċessjoni, rati ta' għad veroljien, inagwaljanzi vera gbar fitħul u telf vera perikolus ġifiri fil-fiduċa publika ġifiri fost il-publiku. U qabel ma niġi biex nitkellem fuq il-mizuri ta' il-politiki eh, sabiex eh, naħdmu fuq din is-sitwazzjoni attwali naħseb li jem vera punt Ehm, bażiku fuq is-sitwazzjoni u l-qada għadwali nix nkun mela jekk din l-istampa ġifiri vera negattiva li tajtna kienet xi ħaġa inevitabli ma stajniex aħna nevitaw din il-konsekwenza ta' deċiżjonijiet li saru sabiex naħadmu fuq il-kriżi kien hemm xi zballi strateġiċi li saru fil-kunċett ta' reċetta li aħna appoġġajna. Jiena tinsaqsikom dawn l-affarijiet għax jiena naħseb li vera importanti li nkunu nafu jekk aħna tallimna mill izbalji jekk saru xi żbalji u jekk fil-miżuri ta' politika, it-taħlita ta' politika li aħna t-naplikaw issa mod ġenerali fil-zona, u eh, uh, specialment fil- pajizi fejn hemm il-problemi li aħna tnamlu l-affarijiet il-korretti ġifieri qed nippruvaw aħna niddiżinjaw u nimplementaw miżuri ta' politika li għandhom l-intenzjoni li katru tkabbir innaqsu il-qatt, speċjalment il-qatt fost iż-żgħażagħ li jaħdmu fuq l-inugwaljanzi fil-qlieħ u s-salarji u sabiex terġa titkattar il-fiduċa fost il-pubbliku u inti bħala l-aħħar punt inti qed eh, tagħti dawn l-istimi li l-Greċa ħajkollha rata ta' tkabbir ħafna inqas milli qed jistmaw il-Kummissjoni u l-awtoritajiet tistanti tagħtini xi dettalji fuq eh, minn fejn ġejn dawn l-istimi li għadek kif tajtna. Iva, jiena naħseb li rċevejtu dan il-graf, il-kukudrill, il graf il kukudrill natuħ li sem kukodril minħabba l-fat li eh, il- Unit Labour Costs għal Greċja, Franza, l-Italja, l-Irlanda, Spanja, il-Ġermanja. Iva? Mela, għal 15 sena. Issa, dawn il pajzi kollha ġifier mhux qed nitkellmu minn xi ħaġa li ġrat il-bieraħ. Inti saqsejtni illa la din hawnhekk f'din il-pożizzjoni illa rridu nagħmlu dawn l-aġġustamenti issa, aġġustamenti li mhumiex daqshekk ta' goss Il-Ġermanja għal 15 sena aħna kellna il-produttività li kienet ola mis-salarji mela minn xi 10 jew 12 sena ilu bl-istess moneta, bl-istess rati tal-imax, bl-istess regoli ta' kummerċ u ta' investiment. Għalek aħna ħloqna diskrepanza enormi ġifiri qed nitkellmu dwar il ħal tal-kukkudrill. Issa sinjura mela bażikament għanna Spanja mela 10% ta' deficit l-izbilanċ. Għandkom ċifri fi dokument paġna 25. 10% ta' zbilanċ tal-prodott gross domestiku fil uh, eh, kurrenti. Il-Portugal deficit ta' 10%. L-Italja, Spanja 10%. Ġifiri, mela, il-qada twali taħkom dawna kolla edin f-0.0 jew inkella. Um, numru um, ftit pozittiv tal-kont kurrenti, ġifiri t kena maġġistament iżar ta' dawn il-unit labor costs, minħabba l-fat li dan il kukkudril et jala ħalqu għax minn huwa fuq et eh, jiproġi eh, l-pressjoni et jamlu dawn l-aġġustamenti u l-Ġermanja bil-mod, forsi wis bil-mod et zitt eh, is-salarji u għet nistamaw għet tipromovi it-talbi domestiċi taħħa ġifir ħajkun hemm konverġenza peress li issa, issa dak li inti għet tiprova tagħmel qed tipprova tnaqqas dawn il-unit labor costs imma fl-istess ħin inti qed tipprova żid il-produttività. Mela, il-kont kurrenti tal-Ġermanja x'inhuwa kien mela 7% issa mela dana baqa' 7% imma il-kunt korrenti tal-Ġermanja ma baqax dana E, jaffetwa biss l-Europa, ma l-piqet tad-dinja u koll, mela, mela nisforsi jistaw jiedu li l-Germania tista ta' l-iktar sa' biex tejn l-dawk eh, il-pajizi li għet l-aġustament, għalli bekk l-aġustament ma' jkunx daqsek jibes għalijom. Iva, imma hemm korrezzjoni, hemm korrezzjoni storika li għadija li din ħaġa ma kienx realistika un bat eventualment saret mux sostenibli, issa twaqfet, issa hemm il-krizi, issa jem il-korrezzjoni u il-riżultati għet eh, dawna joħorġu u Issa mela fost oħrajn il-Greċja eh, tinsab situazzjoni ta' surplus, ġifret nitkellem dwar il-budget hawnhekk u dawn il-pajjiżi eh, kollha palissa għandhom bilanċ eh, jew surplus zaħir fil-kunt eh, korrenti. Grazzi ħafna, mela issa vera għanna diffikultajiet taħin tajt il-President, fada l-erba mistoqsijiet għanna nħodan l-mistoqsijiet eh, f'daqqa, imma jekk intkom mażda mux mal-ħin, mux naslu, mux ehm, sejr nestilek tmulla l-press point. Eh, ġifiri jiena mux etnaqta l-kom fil-qasir, imma jiena nemmen li jekk il-mistoqsijiet ħafna ħadhom eh, waħda wara l-oħra mela vera ħanna bżulħin mela ħanna il mikrofonu l-erba kelli maħad jiena ksib li kien se jkollna iktar ħin se ngħaddi l-mikrofonu l-ewwel lil Vene. Grazzi ħafna. Nixtieq eh, nirringrazzja s-Segretarjat Ġenerali. Mela, jekk il-kukudril jala ħalqu, jiena ma naħsibx li s-sitwazzjoni ħateġi mtejba diskrizzjoni li tajt inti fl-axħar ġifiri tal- mela performance tal-esportazzjoni tal-Ġermanja ġifiri li xaħġa muxi bazzata bis fuq l-Unjoni Ewropea ma fuq li ita wkoll. Jiena naħseb li vera interessanti jekk inti qed ħares lejn l-iżbilanċi li jeżistu fl-Ewropa mela għal dawn l-aħħar 30 sena jiena kont irrabjat bil-ħaffat li l-OECD studja il-valur ta' dan it-takriċ vokazzjonali u maqdix l-dmir tiegħu għax jiena nemmen li fil-Ġermanja dawk li għamlu eh, eh, kors ta' taħriġ vokazzjonali eh, l-apprenditorja tagħhom, ġifiri li dan ma jkunx l-istess bħal kwalifika akademika ma l-OECD ma jagħtix valur lil majsteveka. veka u ma jagħtix l-istess livell li dan bħala BA u jekk intkom tħarsu lejn il-qat, ir-rata ta' qat u xejriet eh, nasum li xi darba l-OECD ha tirrikonoxxi li qed nagħmlu xi ħaġa tajba. L-edukazzjoni flimkien ma' xogħol, din l-edukazzjoni doppja Mm, din ħaġa taħdem u um, l-OECD tagħmel ħafna iktar tern li tirrikonoxxi il-kapital tar-Rhineland. Jekk inti tara li fin-nofsinhar ta' l-Unjoni għandna rata vera għolja ta' eh, għat eh, fost iż-żat imma fil-Ġermanja għandna 6% bista din ir-rata da' eh, markata għal 6% biss fil-Ġermanja. Hemm differenzi kbar. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu li Sul Engok jiena il-rapporter il-prinċipali għat-Trojka. il trojka qed jgħidu li s-salari qed jikbru wis vizavi l kompetitivita vera diffiċli meta inti tikkomunikaw dawn l-affarijiet man-nies u jina qed niftfa' dubi fuq l-analiżi tiegħek fuq il- spejjeż eċċessiv involuti fil-xogħol. Dawn l-ispejjeż dawn tkatru mux minħabba s-salarji u l-protezzjoni soċjali li jiswaw flus imma minħabba l-protezzjoni jew iż-żida fit-talba, eh, anzi kien hemm naqis fit-talba f'dawn il-pajjiżi u il-bejħ tal-prodotti dana waqa, għalek dana wasal għal għat Il-produttività bażikament tnaqset u jiena naħseb li bekket nispegaw zida fil-unit labor costs dina problema, ġifiri mux problema ta' provvista, jena nishtu unkunna fjek inti konsidrajt dan il-punti li għandi kif semmejt fil-kalkola Grazie ħafna. President, forsi nista' nagħmel mistoqsija fuq il-politika fiskal dak li xjaqsam il-politika fiskal. Hemm erba' fatturi li huma importanti. Jew għandhom eh, rwol importanti mux biss il-deficit, mux biss id dejn publiku, imma u koll eh, id-daqs ta' settur fiskali, struttura ta' settur fiskali. Il-mistoqsija tijaj hija li mumma riformi li importanti biex wieħed ikun jista' jittaffi naqqas il-daqs ta' eh, settur fiskali, specialment fil-pajizi ta' tisfel tal-Europa, u biex tejjeb l-istruttura. Grazzi. And last... Filip, pala laħar kellim fuq il-lista. Nishtiq eh, nilqak għonek eh, fosna sur Gurja. Għandi kumment wieħed biss eh, jiena napoġa ħafna mill-affarijiet li jinti tkellem dwarhom riforma fil-banek ħtieġa li aħna nelbu l-evażjoni ta' taxa inti tlabt ħafna enerġija ġifiri għal TTIP Imma ma tistax tinjora li lan il-prinċipali ta' TTIP li jitnaqsu dawn l-ostakli kummerċjali mux eh, fil-qasam ta' tariffi, imma inti taf li dana ma stess xejt fil-aspetti soċjali mela dwar il-politika tal-OECD fuq l-inegwaljanza mux tara inti riskju li dwar il-non-tariff trade barriers aħna qed inkatru il-pressjoni fuq l-inegwaljanza fis-soċjetà? Okay, right, so back to the beginning in Berners. Grazie ħafna mela mmur lura għal um, bidu ġifiri tal-lista tal-kellima il-mistoqsija ta' Vene. Iva, ħiliet, ħiliet, ħiliet. Mela, jiena nixtieq ngħidlek li jiena ma naqbilx li mija kġifir li l-OECD ma tatx valur li taħriġ vakazzjonali, aħna qed nippruvaw ngħidu li tant dan it taħriċ għandu valur, il-problema li inti jekk inti ma talaqx iċ-ċiklu ma tiċivix id-diploma mbagħad tispiċċa b'xejn Bidejk vojta ġifiri aħna t-najdu li ejja waqfu sistema fejn inti jek għatammal senna e, tirċibi diploma li għamilt sena ta' taħriġ vokazzjonali jew sentejn l-istess, tliet snin l-istess, aħna nixtieq nbidlu l-mentalità ġifiri li jekk inti ma, ma jkollokx e, degree meta tispiċċa mela ħad tispiċċa inti bxejn. Ġifier mhux kulħadd iva jista' jattendi l-università, ma kulħadd jista' jsir espert u kull permezz ta' taħriġ vokazzjonali u permezz ta' taħriġ speċjalizzat ukoll u aħna Kif diġa tilkom aħna kejjilna għall-ewwel darba eh, u qabilna 24 pajis u rkiliet ta' dawn il-pajizi. U aħna li qed ngħidu ġifieri li preċizament qed ngħidu li mhux mm, qed nitkellmu biss dwar l-edukazzjoni imma kif l-edukazzjoni tista' trasferixxi ruħha fil-kompetenzi fil-ħiliet ħalli bekk in-nies ikunu relevanti fuq is-suq tax-xogħol li ma suq qed nitkellmu dwaru ġifieri mux il-suq li aħna tinħejju għamalliħ, imma il-suq li huwa meħtieċ fil-dinja reali, għalfej qed namlu ħdana, xaħna bħalissa eh, qed naraw din id-diskrepanza, aħna t-niproduċu n nisa eh, bi xiliet li memx talba għalijom. Hemm paradoss, hemm miljuni ta' nis edha eh, luf ta' kumpaniji li qed jufiċu għat-talent imma mhux qed jirnexxilhom isibu it-talent għalhekk ħafna minnhom jimportaw it-talent u jimportawa. U mela, dwar din is-sistema, issa, fil-Ġermanja, mela, il-Ġermanja IVA hemm ħafna turisti eh, li qed iżuruh dan il-pajjiż għax kulħadd interessat li jara kif il-Ġermanja taħdem fuq is-suq ta' xogħol għax tant kellhom suċċess. U mbagħad din il-kwestjoni dwar il-kultura ġifieri bejn is-settur privat l-Unjoni jiet eh, differenti u l-gvernijiet u eh, ġifieri minflok ma jkeċċu n nies kif jeġgħu jħarġuhom dawn. Ġifieri dan sar il-mudell dwar kif inti tista' tagħti tweġiba fi żminijiet ta' kriżi. Ġifieri aħna vera favur hawnhekk qed nippruvaw aħna inqas jifmu eh, din il- mm, eh, din l-ideja ta' pratika tajba u jiena nishtiq eh, najdilkom li dwar mela il-kawza it-talba, Iva, it-talba ma tanċeda mek minħabba l-fat li tkabbiru għaddajjef, jek inti għadbiħ, jek inti għad kutkun miftuħ, imma memħat emmek li ħajjixri dawn il-prodotti ovvjament it-kabbir ħajjiġu affetwat, imma dana ma jaffetwax bil-fors l-spejjes Iva, inti irrid ikollok aġġustament peress li l-produttività xi ħaġa li inti tista' tkejjel ġifieri. Aħna kemm qed nipproduċu kull nofsija, kull ġurnata u jekk għal 15 il-ġurnata il em zida fil-liħ mbagħad il-kapaċità ġifieri kemm dawna jissu so dawna eh, jagħtu, mela ovvjament ħajkun hemm tnaqqis fil kompetitività jekk mhux qed nitkellmu biss dwar il-kriżi. Mela dawn l-aħħar 18-il sena, le, mhux biss qed nitkellmu dwar 15-il sena. U iva, mela eh, l-osservazzjonijiet fit-tul japplikaw Jiena qed natikom hawnhekk dawn il-grafs, eh, ġifieri ideja stampa aneddoti tal-ekonomija Ewropeja, hemm spiegazzjoni, hemm ħafna gazzetti li jagħtu eh, informazzjoni vera komplikata tal-għada twali, is-settur pubbliku dak fiskali. Naqbel mux il-gvernijiet kolla jridu jkunu tal-istess daqs, mux il-gvernijiet kolla għandhom l-istess rekwiziti, imma kull fejt ħares inti hemm ġifir possibilità għatnaqis tal-ispejjes u ġifiri li xorta jena taw dawn is-servizzi pubbliċi b'mod li huwa iktar effettiv u bispejjes inqas. In negozji, li uh, Iva u ma tal-istat binajr ma nordu nitlu f'xi dibattitu dwar il-privatizzazzjoni jekk qed nitkellmu dwar it-trasparenza livell indaqs u hemm ukoll il-punt ta' l-isforzi li huma meħtieġa sabiex ikun hemm żida ta' taxxa zida fl-effiċenza rridu wkoll naraw xtaw is-servizzi pubbliċi ħanatikom eżempju jiena mela is-saħħa, s settur ġifier tas-saħħa mela qed nitkellmu dwar li ehm, situazzjoni fejn ħafna pajjiżi li iktar li jonfqu flus f'dan is-settur. Imma kan dan is-settur qed jikber eh, hemm il-biża li ħajkun hemm eh, żieda vera enormi fit-taxxa, speċjalment minħabba l-fatt li l-popolazzjoni qed tixjieħ u eh, dana vera eh, xi ħaġa problematika li tista' toqtol il-budgets għax eh, il-kura tas-saħħa li hija meħtieġa l-tip ta' kura medika għal nis anzjani. Din il-kura tiswa ħafna flus u hemm ukoll il- mart kroniku wkoll eh, dana jinvolvi ħafna nfiq. Umbat il-medicina ġenerika hemm regolament ġifir regolamentazzjoni tal-mizzati għal min jaħdem fil-qasam tas-saħħa għat-tobba Hemm ġifiri possibiltajiet fejn inti tista' tipprovdi il-kura speċjali l dawk li jeħtieġu l-ospitalizzazzjoni ġifiri li jirridu marrut l-istar differenza ma l-outpatients u hemm differenza fil-kwalità l-ispejjeż eh, dawna qegħdin eh, floqsfa ġifier l-istess eh, nistgħu ngħidu għas servizzi oħrajn l-edukazzjoni, l-infrastruttura. Inti dejjem trid tara x'inhu l-aħjar prattika sabiex ikun hemm interpretazzjoni aħjar tal-affarijiet u sabiex inti tagħti kwalità vera u ta' servizzi bi spejjeż inqas bħalissa mela nistgħu ngħidu eh, li huwa budget eh, ġifieri s-sikkat eh, minħabba l-fatt li m'hemmx ħafna flus. Is-sur Lambe, sur Lambe, mela mistoqsija jiena ma xtantx ma konċet nissuġġerix li t-tip it-tip tip, tip kienet il-soluzzjoni għal kollox, jiena naċċetta li negozjati ta' TTIP huma komplikati għalfejn għal raġuni li inti stess suġġerejt, ġifiri hemm affarijiet li mhumiex m'għandhom x'jaqsmu mat-tariffi, imma bħalissa ma nassibx li inti tista' tgħid li t-tariffi huma tweġiba xet nitkellmu għal tnejn tlieta fil-mija u il-mod l-antik ta' negozjati kien li inti ħadd naqqas it-tariffi tiegħek u jiena bħala skambju ħannaqqas xi tariff oħra fis settura tal-vetturi ma saħna nafu li l-aħjar ħaġa li inti tista' tagħmel li tnaqqis eh, fit-tariffi unilaterali għalfejn inti taf li l-forma l-ġdida ta' organizzazzjoni industrijali fuq livell dinji wa irriqit naqis fil-katina ta' valur u dana xifisser fisser li kemm jekk inti tinstab ġewwa Rwanda jew il-Ġermanja inti tista inti tista sipem niċċamek pala parti minn din il-katrina globali u pala speċjalizzazzjoni imma xi 41% tal-esportazzjonijiet fil-karozzi Ġermaniżi l-ikbar esportatur mhuwiex kontenut Ġermaniż 50% tal-esportazzjonijiet mill-pajjiżi ġej issa huma servizzi u pajjiż pal ġermanja pereżempju dan huwa kompetittiv ħafna sabiex ibiħ il-karozziji imma s-servizzi huma baxxi u sabiex tinżam din il-kompetitività fil-manifatturar inti trid kattar il-kompetitività ta' dawn is-servizzi bħala parti mill-istampa iċ-Ċiniżi is-surplus ta' Ċiniżi jekk inqablu affarijiet mal-Amerikani jekk inti tieħu l-valur miżjud mhux iċ-ċifri assoluti qed nitkellmu dwar terz inqas eh, miċ-ċifri U għalek qed nitkellmu dwar approċċ li huwa kompletament ġdid li issa dana qed joħroġ grazzi għal ħidma statistika u analitika dan huwa sforza biex mela naraw xet jamlu l-oħrajn u dan huwa kont ġdid, storja ġdida, aħjar mod kif nistgħu aħna naċċertaw li inti tista' tirbaħ il-kompetitività u tkattar il-kompetitività fil-qasam tal-esportazzjoni tista' tnaqqas il-pris fuq eh, l-esportazzjoni l-aħjar mod inti tista' taħseb li tista' timporta eh, prodotti li jiswaw iktar flus għalhekk hemm ftuħ iktar ta' kummerċ u palissa mela mhux possibbli li jkun hemm bil jew ftejm li jgħid li għandna bżonn li jkollna ħafna iktar minn hekk, ħafna iktar minn hekk u eh, ġifieri mm, xilġanet ħajkonna bżonn aħna sabiex dawn il-mela mm, xerreja nżommu għom ġifiri sabiex naċċertaw li il-prodotti jaslu l-port u jistaw jitpoġġow fuq is-suq. Ġifiri dan huwa mod komplement differenti ta' kif tista' tħares lejn il-suq dinji katina globali ta' valur aħjar billi taħseb dwar dan bħala kwit pro quo. U dan huwa mod ġdid u importanti ta' kif tista' tħares lejn l-affarijiet ta' xal darba oħra jiena nemmen li l-kummerċ eh, eh, dana irrid jixpruna it-tkabbir. Grazzi. Thank you very much. And... Grazie ħafna. Grazie ħafna tal intervenzjoni verament kommoventi ta'kom għanna ħafna xol komuni u mux nirringrazzja nirringrazzja ktalli sellif ċer diversi affari affarijiet fi direttiva tan-norok issa ħam nitkellmu nintaqgħu ma' Komissarju eh, Xemiter, ħanaddi il-presidenza l-Pablo eh, għax xejjer eh, nil-taqa mal-mezzi tax xandir. Grazie Pablo. colleagues, uh, we are running a little bit out of time. Forse nistaw nibdew għax eh, ma tantx għandna ħin. Mm, Daw mal-Kummissarju tal-Audit fi kontra frodi, tassazzjoni Unjoni Doganali sul semeta mbagħad l-ewwel ħajkonna statistics u eh, mbagħad it-tieni parti fuq it tkun eh, fuq it-taxxa. 10 minuti l-ewwel fuq l-istatistika. Kommissarju, fidek. Grazzi President, onorevoli membri, napprezza l-fat li qiegħed hawnhekk dan il-komitat biex nagħmel taqsira tal eh, dak li nexxinna nigwadanjaw u opportunità tajjeb ukoll biex nindirizzaw eh, dak il-files li huma pendenti li importanti u ninformakom dwar proġetti ewlenin fis-sistema tal-istatistika Ewropea biex nibda nixtieq nagħmel referenza għal ehm, affarijiet li nexxinna nagħmlu bħala riżultat tal-kooperazzjoni mill-qrib mill komissjoni u l-Parlament. E, situazzjoni ta', ta ħjar sorveljanza ekonomika ħjar u koordinazzjoni e, ta' definizzjoni ta' rekwiziti ġodda rwol ġodda għall-istatistika fil-livell Ewropew. il konnessjoni bej il-politika ekonomika u l-statistika l għed jisedda fuqa hija ħaġa marufa. Il-Kommissjoni irċivit għodda iżjed b'saħħitha biex tikkontrolla l-kwalità tal-istatistika dwar id-deficit pubbliku u d-dejn li huma prodotti li huma eh, mamula mill-awtoritajiet nazzjonali inkludi data eh, upstream tal-gvern. Kommissjoni eh, ħad deċiżjoni biex il-Parlament li parlament għamel kontribut biex ikun hemm eh, dettali fuq l-investigazzjonijiet u l eh, kwestjonijiet oħra relatati mal-finanzi. L-inizjattiva eh, tal-Parlament biex jirranġaw il-six-pack garanzija għal-professjonalità għall-Istitut ta' Statistika Nazjonali. Apparti minn dal-Komitat kellu rwol attiv biex jati jirfina l lista ta' indikaturi tal-istatistika biex nidentifikaw l-izbilanċi makroċomi. Dawn huma passi importanti ħafna biex jati l-Kommissjoni u l-Eurostat l-istrumenti adekwati biex jizguraw eh, li kunem eh, għal dispożizzjoni tagħhom indikaturi ekonomiċi ta' kwalità għolja. Daw l-avvenimenti reċenti urew imem lebda eh, garanzija ta' kwalità minn ma jkun hemm mekkaniżmu ta' kontroll effikaċi. Trasparenza u responsabilta kienu fit ċentru tad-taħdidiet fuq il-programm ta' statistika Ewropea għas snin 2013-2017 l-approċ kostruttiv li ġi muħut mill-Kumitat Ekon u l-approċ qawwi tagħha żgura li jkun hemm risorsi finanzjarji adekwati biex issiru l-istatistika eh, Ewropea, issir l-istatistika Ewropea. Sforzi ħorg importanti kien il-revizjoni tal-ISA, eh, biex ikun hemm standard għal kontijiet nazzjonali. Il-bżonn li wieħed jadotta dal-ISA għal eh, dawn il-kontijiet kien importanti ħafna u bla ebda dubju. Imma konkretament il-negozjati eh, u rew li kienem ċerta diffikultajiet. Il-Kommissjoni appoġġa l-appoġġ ta' prezzja l-appoġġ li rċevit mill-Parlament fuq daw il-kwistjonijiet. Dawn il-files ewlenin ġa ġew maluqa eh, u bdiet l-implementazzjoni. Tieni, jien nixtieq nagħmel referenza għal dossiers leġislattivi li għadhom pendenti, għad hemm diversi inizjattivi li għandhom bżonn l-attenzjoni tagħkom u bżonn li jkun hemm progress ta' malaj biex jaslu għal proċess leġislattiv. Bla dubju, il żir waħed importanti huwa dak li għandu xieqsam mal-liġi tal-istatistika. L-leġislazzjoni iżda importanti li tigverna l-produzzjoni ta' statistika Ewropea minn istituti ta' statistika nazzjonali u mill-Eurostat. Infakkar li mill-2011 il-Parlament Ewropew eh, talbet darba u diversi drabi li kunem garanzija adekwati għal kredibilità tal-istatistika Ewropea, speċjalment dak li għandu xieqsam governanza ekonomika eh, tejba. Il-proposta kommissjoni biex ikun hemm ir-reviżjoni tal-liġi tal-istatistika kienet imbuttata mill-istess prinċipji. Aħna manna neħu il-problemi li li rajna wara li eh, kien hemm problemi f'diversi stati membru eh, għax inkella dawn jimminaw l-kredibilità tal-istatistika Ewropea meta kien hemm il-kriżi. Jiena nistantenni Eh, li għanna bżon leġislazzjoni l-ewwel qabel kollox is-saħħaħ indipendenza professjonali tal-Istituti ta' Statistika Nazzjonali u t-tieni li tiżgura li jkun hemm koordinazzjoni eh, fl-istatistika fil-livell nazzjonali. Il-Deċembru li għadda il-Komitat ikon adotta u kważi unanimament eh, abbozz ta' report li ġi wara li segwi dan ir-razzjonal. Aħna mħazbin il-prioritajiet Eh, ġiet eh, mneħħija biex jkun hemm stat speċjal għall-Eurostat. Madana kollu jinnixtieq ninnota mill ġdid li l-indipendenza tal-Eurostat hija ħaġa li hija eh, garantita legalment bil-deċiżjoni tal-Kommissjoni tal-2012 du l-Eurostat. L-esperjenza turina li fil-livell tal-Unjoni Ewropea għan Eh, l-level tal jissodisfa dak il pretenzjonijiet u d-dimirijiet tagħna. Dan hija konfermata mill-European eh, Statistical Government Advisory Report fir-rapporti tagħha. Mem nibda dubju li l-Unjoni Ewropea waħedha ma tistax tagħti garanzija tal-kredibilità tal-istatistika Ewropea. L-istatistika Ewropea tiddependi fuq l-informazzjoni tiġi provduta fin-nivell nazzjonali. L-standards u salvagwardji neċessarji għandhom ikunu l-istess għall-atturi kollha fil-kull eh, staff tal-sistema statistika Ewropea. L-European Statistics Governance Advisory Board u rrit eh, eh, din l-opinjoni fil-rapport annwali tagħha tal-2013 li ġi sottomess il-Parlament. Apparti minn da ċerta elementi ta' dispożizzjonijiet ta' klandu xaqshom ma' d-Direttur Ġeneral tal-Eurostat ma jirrispettawx il-bilanċ istituzzjoni tal-Unjoni. Apparti minn da imorru ħafna lil lin minn dak li għandu japplika l-Istati membri, ġifiri għal darbo oħra għanna żbilanċ bej il-livell Ewropej u l-livell nazzjonali. Madana kollu kommissjoni hija lesta biex tkompli bil-negozjati tagħha biex tasal għal bilanċ adekwat f'dan ir-riforma strateġika. Inti intkom ġab bdejtu taħdmu fuq il-proposta regolament fuq dispozizjoni u kwalità tal-istatistiki għal proċedura ta' sbilanċi makroekonomiċi hija element essenzjali tal-garanzija ta' assigurazzjoni ta' kwalità għad dejta li għandna bżonn biex issir assessment tal-MIP. Ġa ġiet mitluba mill-darbtejn mill konsell Ekofin minn Novembru tal-2011. Aħna għadna għoz bil rapposta rapport ta' sur Epping fuq din il-proposta. Konkretament il-Kommissjoni ta' prezza li il-rapporter jappoġġa il-bżon li wieħed itejjeb is-sistema ta' monitoraġġ ta' statistika tal-data relevanti għall-MIP. Eh, Eh, biex jkun hemm proċeduri ċari dwar identifikazzjoni u monitoraġġ tal-inżbalanċi makroekonomiċi hija ħaġa importanti ħafna. L-Kommissjoni qed tistenna bil-ħerqa bil tagħmel progress ta' malaj fuq dan il-fajl. Eh, jiena eh, nispera li jkun hemm appoġġ mill-Parlament. It-tielet biex eh, u nasal fit-mim l-intervenzjoni tiegħi nixtieq me referenza għal proġetti ta' statistika eh, u l izvilip tagħhom. Jien nixtieq nirringrazzja lil Sharon Bowes għal rwol attiv tagħha fil-konferenza fuq l-implementazzjoni tal-European Public Sector Accounting Standards, EFSAS, li ġie organizzat f'Mejju ta' din is-sena. Din il-konferenza u riet li kienem bżon li kunem momentum għal ehm, regoli ta' accounting ta', ta publiku ehm, bazat fuq accrual u l-EPSAS eh, żid il-kapacità ta' komparabilità ta' data finanzjarja biex ikun hemm koordinazzjoni ekonomika aħjar. Tkun ukoll kontribut għal mm, maneġġjar finanzjarji tal-gvern. Il-Kommissjoni Eh, ħatkompli fuq dan il-proġett wara il-feedback pozittiv li rċivet. Il-pass li miss huwa li proponi il-prinċipji ewlenin u ikutati roadmap. Meta wieħed iżomm f'moħħu kemm hu importanti dal-proġett APSAS għal maneġġar ta' kwalità tal-statistika finanzjarja tal-gvern, il-Kommissjoni eh, qed tispera li jkollha appoġġ qawwi mill-naħa tal-Parlament f'kull livell tad-diżin u l-implementazzjoni. Inizjattiva importanti oħra li għaddejja fis-sistema ta' statistika Ewropea huwa uh, ronda ġdida ta' peer reviews li tkopri l-prinċipji tal-European Statistics Code of Practice. Skont il- sant l-European Statistics Governance Advisory Board u rekomendazzjoni tiegħu il-koordinazzjoni mal-sistema ta' statistika nazzjonali hija waħda mill-aspetti tal-evalwazzjoni. Il-fazi pilota eh, ġiet finalizzata u l-eżerċizzju ewlieni ħajibda s-sena d-dieħla. Ir-riżultati ħajkunu ejjun importanti ta' informazzjoni indipendenti fuq il-livell ta' eh, compliance tal-kodiċi mal-kodiċi ta' prassi. Għalhekk ħajja jkunu jagħtu elementi importanti għal proposti fil-ġejjini dwar svilupp ah, aħjar tal-governanza statistika u assigurazzjoni ta' kwalità fil-livelli tal-Unjoni u kif ukoll tan-nazzjonijiet biex intem jien nixtieq ninformakom il-Kommissjoni bdiet Ehm, periodu ta' riflessjoni fil-fond fuq approċ ġdid dwar il-modernizzazzjoni ta' produzzjoni ta' statistika Ewropea u eh, aspetti ta' governanza relatati. Il-proġett ehm, ġimnidi mill-Eurostat u l-partners ta' fis-sistema ta' statistika Ewropea. Task force eh, fit żmien qasir f'livell oli minn diversi stati membri kif ukoll l-Eurostat ġiet moħri. Ar-riżultati dan ir-riflessjoni li tieħu l-viżjoni prezenti bħala kuntatlu ehm, ħatiġi diskussa fil-Kumitat tal-Istatistika tal Sistema Ewropea Mejju Dawn l-inizjattivi eh, ħarsu lej il-ġennini juru kemmi konċa l-Kommissjoni dwar l-sfidi li għanna u l-Istatistika Ewropea. Dan juru l-motivazzjoni ta' biex nirrispondu għal l bżonnijiet forma effiċjenti. dawn l-proġetti kollha għandhom bżonn li jkun hemm eh, sforzi finanzjarji u administrativi. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm appoġġ politiku mill-atturi kollha tal-Unjoni kif ukoll fil-livell nazzjonali. Eh, nispera li l-Parlament jagħti l-opportunità biex eh, u l-appoġġ tijaw biex jiżgura r-relevanza u kredibilità tal-istatistika Ewropea. Grazzi ħafna, Komissjoni Smetta Nadisa l-koordinatur tal-IPP, il-Sur Gossess. Umbat ikollok l-opportunità di rispondi. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna, Kommissarju, għalli ġejt lura biex tkellimna u tirrispondi mistoqsijiet tagħna. Żewġ mistoqsijiet li kapaċi forsi tkun tkunx tista' tirrispondi immedjatament. Imma huma żewġ żewġ elementi ta' tħassib li għandna għandi fil-preżent, speċjalment dak għandu x'aqsam Franza. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid x'qed jiġri fuq il kwissjoni tal-VAT rata imnaqsa fuq il-kodba digitali nafu l-konser jahda fuq da, nafu li qed jirriflettu fuq da, ma nafx kem sa wasaltu dwar rata ridotta ta' vieti fuq eh, dal-weekend ħajkunem fuq eh, l-zwimel u spejjex relatati ma' zwimel. Fuq naħat najdu l europa hija responsabbli eh, għal dan il-tibdil ħesrem tal-rati ta' vieti eh, kapaċi kunem eh, nżommu rata mnaqsa għal affarijiet li għandhom xaqsmu ma' zwimel, mux għal beħ ovvjament ta' dawk li zwimel tal-tġrija qabel l-elezzjonijiet aħna bitaw kull suġġeriment li eh, forsi l-Komissjoni tista' tgħinna biex tgħidilna eżattament is-sitwazzjoni tal-VAT fuq iż-żwiemel. There questions about taxation, although there are questions about taxation. Mm, naħseb li qed nitkellmu fuq il-parti tal-istatistika, mhux qed nitkellmu fuq il- Ma nafx jekk trix tixtieq tirreaġixxi. Jena supposti kelli nitkellem fuq statistika f'din is-sija. Imma nħabba l-mistoqsija hija dwar it-tassazzjoni u l-files importanti li hemm pendenti din nista' forsi naqbad nirrispondi. Issa dwar eh, rata ta' vieti naqsa ta' fu l-Kommissjoni impenjat ruħa biex tagħmel valutazzjoni tal- ta ta' sistema ta' ehm, rati naqsin u dan il-valutazzjoni għaddejja bħalissa ġa temmejna l-fazi ta' konsulta pubblika ehm, tlabna zewġ studiju kol u bħalissa s-servizzi tiegħi qed jaħdmu fuq il-valutazzjoni ta' impatt. U dan il-valutazzjoni ta' impatt għandu għantemmru sat mim din is-sena hija bidu tas-sena d-dieħla. Din il-valutazzjoni tempat ħassir ħaġa pubblika wkoll lil daw kollha li huma interessati fuq dan is-suġġett. It-tieni kwistjoni dwar il-VAT fuq il-żwiemel jew materjal relatat ma' żwiemel Hemm sentenza tal-Orti eh, Ewropea tal-Ġustizzja li tajt li s-sistema ta' rati naqsa li kien applikabli għal din eh, tip ta' eh, materjal fi Franza tmur kontra direttiva tal-VAT la aħna qed ngħixu f'sistema ta' stat ta' dritt huwa importanti ovvjament li kull stat membru inkluż Franza timplementa dak li huma unanimament qablu li jagħmlu fil-Kunsill. Nfakkar li fl-2009 meta kien hemm l-aħħar reviżjoni tal-direttiva tal-VAT eh, saret rati naqsin restaurants kienu kien hemm dibattitu fuq ma Franza ma qajmitx dan il-punt fuq il-kwistjoni ta' materjal relatat u servizzi relatat ma' żwiemel u d-direttiva baqgħet l-istess. Mela kien hemm revizjoni eh, l-2009, ġifieri Franza bħal stat kwalunkwe stat ieħor irrid jimplementa l-dispożizzjonijiet ta' direttiva kif ġiet mm, miftema Hemm ovvjament forum oħra biex wieħed ikun jista' jgħin da' settur u jiena nemmen eh, li naf jien il-gvern Franċiż jista jimplementa ċerta miżuri mm, anki ċerta fondi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu użati għall appoġġ dan is-settur. U l-Kommissjoni hija disposta li taħdem mal autoritajiet Franċiża biex issib forum oħra biex tindirizza il-problemi derivati minn dan is-settur. Grazzi. Thank you very much indeed, Commissioner, on behalf... Grazie da sew, Kommissarju, fissemi soċjalisti, naddi l-kelma l-sur Gwanjak. Grazie, Pablo. Lodwa tajba sur Kommissarju. Lodwa tajba, Kommissarju. Ja ġaġa da sew sabiħa li għana dan l-aġġornament l-lum li għat isir minnaħatijak. E kif il-parlament se jiġi biex jivvota fuq il-regolament dwar l-istatistika kif il-Parlament adotta l-pożizzjoni tiegħu vvota il-ġimgħa l-oħra nhar il-ħamis hemm 517 favur u 20 biss kontra. Tafu x'in il-pożizzjoni tagħna għalhekk l-emendi tagħna attest tal-Kummissjoni isseħħu l-indipendenza u l-kredibilità tal-Istituti Nazzjonali l-aktar billi jitejbu l-implementazzjoni tal-kodiċi tal-aħjar prassi. Għedin ukoll intejbu rwol tal-Kummissjoni f'dak li hu rwol ta' koordinazzjoni għall-istatistika Ewropea. Issa l-iktar kwistjoni importanti għall-Parlament hija dik marbuta ma l-indipendenza tal-Eurostat u l-indipendenza tal-Direttur Ġenerali. Mux għax aħna dejjem naqbdu ma dawn l-affarijiet, imma għaliex irdu nkunu lesti illi nindirizzaw dak li ma nkunux qegħdin nistennew, nistennuh il-kriżi fil-Greċja ħaditna raqtetna l arrida u kieku l-affarijiet kienu differenti forsi forsi konna namlu u nindirizzaw din il-kriżi b'mod differenti. id-direttur ġenerali jrid ukoll jikkampa mal-pressjoni politika ma' b'riforma tal-gvernanza ekonomika Ewropea, aħna nemnu illi ser ikun hemm setat ta' tisħiħ għal gvernanza ekonomika fiħdan il-Kummissjoni. Dan huwa marbut ma' rwol tagħha fih dan it-trojka u rwol li għandha fl-ekim sejjaħ semestru Ewropew. Aħna ma rridux nibdlu il-bilanċ istituzzjonali u noħolqu xi tip ta' president li jista' jpoġġi f'dubju rwol tal-Kummissjoni imma Kontrarjament, aħna qegħdin nippruvaw noħolqu l-Eurostat bħala uffiċċju tal-Istatistika Ewropew kif suppost. Din nistennew l-istess mill-Uffiċċju Nazzjonali u għalhekk l-Eurostat għandha tħeġġeġ il dawk il-pajjiżi li waqgħu lura sabiex isegwu l-aħjar eżempju. qegħdin naħdmu flimkien mal-Kunsill sabiex insibu qbil dwar dan, ir-regolament u l-Kummissjoni sissa ma kienx daqshekk lesta illi taħdem mal-Parlament dwar dan, imma jien nixtieq inkun naf issa minn għandek intom lestu l-esti li taħdmu magħna dwar konsultazzjoni mal-Parlament? Grazzi. Għal-mistoqsijiet tiegħek u l tajba. Jilek ukoll jiena kontent li qed inkompli bid-diskussjoni wara li teħet il-vot il-ġimgħa l-oħra fil-Parlament Ewropew dwar ir-regolament innifsu xi punti. Fl-interventi jak inti qed illi jekk ir-regolament ikun fisse kieku kien fisseħ ir-regolament tliet snin ilu u jew erba' ħames snin ilu mela allura wis probabbli illi kieku ma kienx ikonna e, problemi fir rigward tal-istatistika tal-Greċja. Jien ikolli ngħidlek illi le ma kienx jiġri hekk għaliex il-problema l-istatistika tal-Greċja jinsab fid-data tal-IDP u l-Kummissjoni fl-2005 diġa proponiet emendi għal-regolament sabiex tindirizza problemi speċifiċi marbuta mal-IDP mal-proċedura ta' deficit eċċessiv iżda sfortunatament dak iż-żmien l-istati membri ma setawx jaqblu dwar il-proposta u kien biss e, kifetx illi kien hemm problemi bil-data tal-IDP fl-istatistika tal-Greċja, hemmhekk biss illi rajna rwol imsaħħaħ tal-Eurostat illi beda jintlaħa u aktar setat b'saħħithom tal-Eurostat bdew jintlaħu. Iżda ovvjament, jiena nemmen illi huwa lan komuni tagħna, jal mira komuni tagħna sabiex insibu ftehim aħari dwar l-ekim sejħa liġi tal-istatistika u kif semmejt ukoll fil-Parlament fi Strasburgu il-Kummissjoni naturalment hija lesta illi tiddiskuti, illi tinnegozja il-kompromess aħari u aħna ser nippruvaw namru ħilitna sabiex insibu eh, triq tan-nofs bejn il-pożizzjoni tal-Kummissjoni u l- parlament dwar dan is-suġġett speċifiku imma huwa importanti illi konna l-istess mira li namlu il-sistema tal-istatistika Ewropea b'saħħita u hawnhekk għatanna xi ftit tal-kwistjonijiet illi għad irridu nindirizzawhom U waħda minn dawn il-kwistjonijiet hija dwar l-istatus tal-Eurostat. Nixtieq nirreferi wkoll għar-rapport li kien hemm dan l-aħħar tal-gvernanza ta' tal-bord ta' gvernanza ta' konsulenza dwar l-istatistika li għamel evalwazzjoni tal-indipendenza tal-Eurostat u fir-rapport tiegħu ikkonkluda u dan rapport huwa disponibbli għalikom fejn inat illi l-Eurostat għandu indipendenza sħiħa u jissodisfa r-rekwiziti kollha kemm huma tal-kodiċi tal-prassi. importanti dan it-tarif huwa importanti u għandkom t-isuħ meta tkomplu bin-negozjati dwar dan id-dossier hekk sinifikanti. Kifet aħna se nippruvaw nagħmlu l-almu tagħna u il-personal tiegħi diġà beda jaħdem dwar kif nistgħu nimxu l qudiem f'din il leġislazzjoni Grazzi tassew. Issa fisem li sjor. Onorevoli Epping, grazzi Signora President, Sur Komissarju, grazzi tal-klim sabiħ dwar ir-rapporti dwar kwalità tal-istatistika fil-proċedura tal-MIP u nittama l-Parlament jikseb riżultati dwar l-aktar fis possibbli. Jiex nistaqsik dwar l-FTT il-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji ġid diskussa hawnhekk fi dan daqs l esninilu ilu illi l-FTT hija eżempju tajjeb ta' idea żbaljata Issa il-Bank Centrali ta' Franza u l-Gvernatur ta' Franza qal dan l-aħħar li l-FTT riskju kbir għal pajjiżi involuti u tista' teddet l istabilita finanzjarja huwa qal dan fil-Financial Times ta' 27 ottobru jiena naqbel. Kien hemm opinjoni legali wkoll ta' servizzi legali tal-Kunsill Ewropew fejn qalet l ftt kien legali minħabba il natura ekstraterritorjali f'April Bundestag qal l-FTT jista' jagħmel il-banek aktar indipendenti fuq flus eh, tal-ECB għandhom raġun ukoll. L-ECB l-FTT hija eżempju ta' tassa fejn it-tħul immaġinarju diġà ntefaq darbtejn mingħajr ma rċevejna l-ebda fondi, l-ebda flus. U l-ektur kummissarju minħabba dawn il-problemi kollha minħabba riżorsi limitati tiegħek ma taħsibx li qed taħli il-ħin tiegħek stess fuq l-FTT. Kenna sessjoni dwar it-taxxa ma jekk Tixtieq twieġeb issa? Għamel inti. Jidher li l-kwistjonijiet marbuta mat-taxxa huma aktar interessanti minn dawk marbuta mal-istatistika anke jekk naħseb li għandna nitrattawhom bl-istess mod. Iżda dwar l-FTT. U l-għada viżavi l-FTT l-ewwel nett. Jiena nixtieq infakrek su rapping illi dan il-Parlament dan l-aħħar ivvota maġġoranza kbira u appoġġa l-proposta dwar l-FTT. Kien hemm xi idejat tajbin ħafna dwar kif nistgħu ntejbu l-proposta u jiena nemmen illi l-istati membri tagħna ser janalizzaw bir dawk l-idejat illi ġew spiegati fil-rapport tal-Parlament Ewropew. Jiena m'għandix dubju illi għall-inqas uħut minn dawn l-idejat ser jiġu involuti fil-proċess ta' negozjati. Tieni punt. Ħafna persuni jirreferu għall-opinjoni ta' Servizz Legali tal-Kunsill u jagħmlu u jiġbdu konklużjonijiet eh, fuq bażi ġenerali dwar dawn. Jien nixtieq ngħid li l-servizz legali tal-Kunsill esprima l-fema tiegħu dwar punt speċifiku ħafna fil-proposta tal-FTT, mhux dwar il-proposta per se, imma dwar paragrafu wieħed ta' artikolu wieħed fil-proposta. Il-Kommissjoni tikkonsidra illi din l-opinjoni mhijiex tajba u servizzi legali tal-Kummissjoni diġa ħarġu b'rapport illi ser resta argumenti ċari għaliex aħna nikkonsidraw illi din l-opinjoni mhijiex tajba. Dan ir-rapport ser jiġi ppreżentat lill-Istati membri għallaqa illi jmess tagħhom fil-grupp ta' ħidma illi ser issir fit-12 ta' Diċembru. Aħna fiduċjużi immens il pożizzjoni tal-Kummissjoni f'dan is-settur partikolari kienet pożizzjoni tajba u li proposta innifisa tħares bisħieħ il-dispożizzjonijiet ta' trattat. It-tieni punt tiegħi. Aħna m'għandniex ninsew illi bl-FTT aħna bħalissa ninsabu fil- proċedura ta' kooperazzjoni imsaħħa. Xi tfisser din? Tfisser li 11 il-Stat membru qablu b'mod volontarju illi imexxu l qoddim din il-proposta u jsibu kompromess bejnietom dwar kif jistgħu jintroduċu il-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji f'dawn il-11 il-Stat membru. Issa l-proċess jinsab fidejn l-Stati membri tagħna u jina nisa perqan illi nara xidmattiva ser ikollhom diġa l-estejna l-ewwel qari fil-kunsill u issa rdu naħdmu fuq il-kompromess politiku u nittama illi l-istati membri ikollhom Tati membri qed jieħdu sehem ikollhom biżejjed kuraġġ politiku sabiex jaqblu dwar dan il-kompromess politiku. millum illum qabel għada. Grazzi fisem il-ħodor Filipe Kjoġbok. Yes, welcome, Commissioner. Uh... Iva, grazzi, Kummissarju. Dwar il-ħidma tal-istatistika, inti taf kemm aħna natu importanza l-indikaturi li jmorru li l-in mill-GDP tradizjonali, l-iktar fil-setturi ambientali u soċjali jiena nixtieq illi inti taqsam flimkien magħna il-progress u x'tip ta' progress qed isir viżavi dawn il-kategoriji ta' indikaturi u kif jistgħu iwaslu jaslu għand dawk li jieħdu deċiżjonijiet fl-Ewropa. X'iridu niġbru u kif jiġu nfissru infissra dawn l-indikaturi? Iva, wa minnu illi l-Kummissjoni kif taf perfettament inti qed taħdem dwar dan is-suġġett partikolari u għandna proġett speċifiku li jmur lil mill-GDP. Proġett illi mhux biss ser jinkludi l-indikaturi tal-GDP imma indikaturi illi jispjegaw xifissru għal bosta gruppi soċjali xifissru f'termini ekonomiċi. Forsi Walter Demahar jista' jgħid meta ser noħorġu bl-ewwel pubblikazzjoni ta' din id-data għaliex aħna qegħdin naħdmu f'koordinazzjoni mal-OECD u fil-fema tiegħi waħda mill-problemi b'dan il-proġett hija il-fatt li l-waqt tal-bosta indikaturi huwa differenti immens u fi żmien fejn aħna nkunu nistgħu nħabbru ċertu ċifri tal-GDP li se nagħmluh eh, mill-aktar fis possibbli wara l-perjodu ta' riferiment, il-ċifri l-oħra ma jkunux disponibbli. U l-problema ewlenija hawnhekk l-intopew li nil-iltaqaw miegħu huwa kif nistgħu noħolqu bilanċ eh, f'din id-differenza fil-ħin sabiex fl-istess waqt inkunu nistgħu nippubblikaw iċ-ċifri dwar il-GDP u ċifri dwar l-impatt ta' tkabbi ta' tnaqqis fil-GDP f'dawn is-setturi l-oħra. Walter, forsi tista' telabora xi ftit aktar dwar dan? Iva, inkompli ma dak li għal il-komissarju xemeta, aħna għanna zewċ approċ hawnhekk. L-ewwel wieħed huwa li nwessaw l-ambitu li konna kopertura sħiħa ta' dak li nistgħu nsejħu l-progress ta' soċjetajiet u dan ikun biswit il-GTP konna dan l spidometer Ġifiri lista ta' indikaturi illi edin ikopru in-naħa soċjali u naħa ambientali u naħa marbuta mal-familji, mal-households. Jena xtiq nirreferi għal żewġ pubblikazzjonijiet illi ġew pubblikati u seriġu jiġu pubblikati fil-jem li ġejjin f'Ottubru aħna publikajna. Publikazzjoni ewlenija dwar l-indikaturi tal-Europa 2020 fejn aħna nuru l-indikaturi vizavi il-target values li ġew adottati b'mod politiku fuq livell tal-Istati membri u tal-Unjoni Ewropea. Tinnenet fil-jem li ġejjin u l-ġimgħa d-dieħla aħna ser nipublikaw ir-rapport ta' monitoraġ dwar l-iżvilupp sostenibbli dan huwa rapport li joħroġ darbtej fis-sena u suppost illi jkun faċli għalikom li taqraw tifmu. It-tieni approċ li naġlu l-affarijiet f'dawk il-setturi fejn aħna jkollna din id-diverġenza fi żmien bejn l-indikaturi ekonomiċi u dawk ambjentali u soċjali. Ovvjament hemm prezz x'inħallsu dan ma jistax isib l-indikaturi kollha kemm huma aħna qegħdin nifukaw fuq in-naħa ambjentali, in-naħa tal-gassijiet b'effett serra u enerġetika din nikkonsidraw din bħala proxy u hawnhekk aħna għadġenna il ritmu tal tal-istimi tal-CO2 għabbażi tal-konsum tal-enerġija u zidna ritmu brata ta' sew maġla, kważi nisabu qrib da' sindikaturi ekonomiċi, isfiq ta' xogħol u kol edin inħaffu imma dwar l-indikaturi soċjali, l-indikaturi ta' distribuzzjoni għad għandna differenza kbira fi żmien. Qegħdin naħdmu flimkien mal istati membri li ntlaqtu mill-kriżi sabiex ikonna approċ aħjar vizavi l-indikaturi ta' distribuzzjoni u dawk soċjali. Dan huwa xogħol pendenti għadu għaddej imma qegħdin nippruvaw e, niksbu l-aktar stimi bikrija dwar dak li jistgħu jagħmlu l-indikaturi. Grazzi tas-sew, għandi mistoqsija minn tal-gwe? Iva, Grazie Grazzi te, President. Jina għandi mistoqsija, Sinjora President, imma din hija dwar it-tassazzjoni. Eddin nħaltu ġiftit l-affarijiet. Suppost ser ikun hemm it-tieni round, jekk nista' nistaqsi l-mistoqsija dwar it-taxxa issa, jekk jogħġbok arrafni, imma ma tantx qisu għandna xi ngħidu dwar l-istatistika għandna aktar xi ngħidu dwar il-tassa, it-taxxa. Grazzi komissarju tal-li ġejta unek. Nishtiq nistaqsik mistoqsija, sentejn ilu jina staqsejt il-komissarju jekk kienx kontent illi jidġilet l-evazjoni fiskali fil-Greċja, dan għamiltu sentejn ilu. Il-tweġiba li narċevejt kienet illi li nindirizzaw l-evazjoni fiskali u aspet essenzjali tal-programm ta' ġustament fil-Greċja. U sentejn ilu ma kienx vera sodisfaċenti, imbagħad il-Kummissjoni tatni lista sħiħa tal-miżuri kollha differenti illi kellna nieħdu u li kellhom jiġu introdotti fil-Greċja. Dan ġara fl-2011, issa xarilu, kummissarju, kien hemm għajdut, għajdut xejn sabiħ, illi kien għaddej fil-Greċja, l-ħajja politika fil-Greċja, fejn il-Ministru tal-Ekonomija Grek għal illi kienem il-lista ta' Lagard dwar dawk li qed jevadu it-taxxa fl-Lussemburgu u f'Londra din il-lista ta' Lagard ta' dawk li qed jevitaw it-taxxa ma ġara xejn imma. Ma minna xejn dwar din il-lista ta' individwi, dawn kienu persuni illi kienu batu ammonti kbar ta' flus barra Greċja, bitom li lim Greċja. Issa fi żmien fejn anke dawk li huma qiegħda qegħdin jiġu mifnija bit-taxxa fil-Greċja. Kif jista' jkun il-kummissarju responsabbli eh, mit-taxxa huwa kuntent, inti kuntent bir-rekord tat-taxxa li għandna fil-Greċja sentejn wara issa? Grazzi. Grazzi tassew għal-mistoqsija tiegħek Inti was probabbli taf illi aħna qed naħdmu għatih mal-awtoritajiet tat-taxxa fil-Greċja sabiex nibtlu ta' taħt fuq il-sistema ta' amministrazzjoni tat-taxxa fil-Greċja. Jiena jkolli ngħid illi aħna rajna progress pjuttost kbir jiena kelli laqa mal-Viċi Ministru tal-Finanzi dan l-aħħar huwa ressaq li ċifri dwar l-izvilup fil-introjtu fitħul u naħseb li għall-ewwel darba minn dufaqet il-kriżi qegħdin naraw illi in-naħa ta' tħul tal-budget bdiet iva titjib Zdiedet aktar mill-linja li kienet standard dan l-aħħar mix-xejra u dan jikkonferma l-isforzi li aħna qegħdin nagħmlu eh, flimkien ma l-awtoritajiet ta' Greċja dawn l-isforzi qegħdin waslu għal ċertu riżultati fl-aħħar. Tafu li bosta kodiċi fiskali bħal eh, kodiċi tal-tħul personali, proċeduri fiskali, il-kodiċi tal-taxxa fuq il-proprjetà din għad tġi adottata din tal-aħħar. Iżda tnejn l-oħra ġew adottati. U aħna hemmhekk għandna żviluppi ġodda fir-rigward tas-settur tal-amministrazzjoni fiskali. Jien qed nara li xejra hija waħda pożittiva, iżda jkolli nistqar magħkom illi fadal ħafna xisir. Dan jafuħu kol l-autoritajiet tal-Greċja ma jafu illi l-ħidma mixja fid-direzzjoni tajba iżda mhux kollox tlesta. U hemm bżonn ta' sforzi oħra sabiex aħna ntejbu aktar in-naħa marbuta matħul imbagħad speċifikament dwar il-lista Lagard, l-ekim sejħa lista Lagard, il-kwistjoni li inti referejt għaliha. Ovvjament, il-Kummissjoni hija istituzzjoni b'ċertu seta, imma l-Istati membri infushom iridu wkoll xamru l-kmim jagħmlu ċertu sforzi sabiex jużaw it-tarif li huma għandhom disponibbli u l-Kummissjoni ma tistax tibda il-proċeduri legali fi nazjonali nazzjonali dwar każijiet speċifiċi illi ġew identifikati flekk sejħa lista Lagard. Din hija informazzjoni illi għandha tiġi użata kif suppost mill-awtoritajiet nazzjonali fiħdan is-sistema ġudizzjarja nazzjonali tagħhom. Jiena nixtieq nistieden l-awtoritajiet Griegi sabiex huma jkunu attivi dwar dan is-suġġetti partikolari. U din fil-qosor kienet it-tweġiba għal mistoqsija tiegħek. Grazzi ħafna mela Sni, mela, int li ftit fejn din fil-lista press li kullħat qed jindirizza dawn il-kwestjonijiet ta' taxxa. Iva għalde rrid tinti istenna ma' Filip eh, irrid jitla għalhekk eh, mela ħjerna dilek il-mikrofonu. Nixtieq nirgazzja iva għan nistaqsi mistoqsija fuq it-taxxa. Mm, iva, mela, issu kullħat qabeż il-parti tal-istatistika u eh, tħanna fil-diskussjoni dwar it-taxxa għandi tlet mistoqsijiet li nixtieqna nsaqsi fil-qosor mela. F'dawn l-aħħar ftit xhur rajna mela fir-rekomendazzjonijiet għal kull pajjiż kien hemm ħafna dibattitu dwar mm, qabża fit-taxxa ġifieri promossa mill-Kummissjoni lejn l-Istati membri individwali u eh, tistgħu taraw l-ispejjeż tal-impjieg għandhom x'jaqsmu eh, ma' taxxi f'dawn l-istati membri ta' spiss huma għoljin inti mela l missjoni għal-tilom biex forsi jaqżu ġifiri li jaqtaw mill-li kunem rabta mal-maxxol u mbatte li rritu kunem valutazzjoni ta' mbatte kif din il-bidla fi taxxa tista' ssir u tkun appoġġjat il-Kummissjoni qed tippjana li toħroġ biktar rekomandazzjonijiet iddettaljati jew miżuri ta' appoġġ iktar dettaljati dwar kif din ħaġa tista' ssir fil-pratika mill-istati membri individwali għandej mistoqsija oħra ftit differenti Jiena pala membru tal-Parlament matul dan l-aħħar ehm, ġemat u xur smajt ħafna mistoqsijiet fuq it-taxxi, fuq diskussjonijiet bejn l-istati membri, jiena nixtieq jiena ehm, nitkellem dwar għajem żewġ diffikultajiet illum. Per eżempju, kien hemm deċiżjoni reċenti fil-rati eh, Ewropej li qalu li per eżempju Ir-reġistrazzjoni tal-vetturi dawk li kienu jgħixu f'i żewġ stati membri reġistrati fi stat membru wieħed li kellhom pereżempju appartament fejn il-persuni kif setgħu jgħixu li jridu jħallsu darbtejn ħafna minn dawn il-kwistjonijiet ovvjament huma solvuti minn ftejmiet bilaterali bejn l-istati membri ta' spiss dan ma jkunx il-każ, jiġifieri pereżempju jiena ngħixi fil-Belġju jista' jkollok ftejn bilaterali ma' Franza ma tħallas li tħallas darba ma' fl-Olanda tħallas darbtejn. Il-Kummissjoni qed għandha l-intenzjoni li jkun hemm diskussjoni ma' l-istati membri l-streamlining għax ta' spissa l-istati membri dan jissa jkun vera ta' tuħwit ġifiri minn banda ġifiri xi pajjiż partikolari ħalsu eh, darba biss każijiet oħrajn darbtejn eh, u jiena ma naħsibx li hemm problema iva sostanzjali ma għal ċittadini tagħna dina mhix sitwazzjoni ċara u mbagħad l-aħħar mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam ma' diskussjoni li la dejja sal xi eh, ġematu xur xhur dwar il-vatt Ovvjament vera importanti li frodi ta' dal-vat qed eh, naħdmu eh, mela fuq eh, naf li inti matul dawn l-aħħar ftit xhur u snin qed provajti tieħu azzjoni ma fl-istess kien qed provaw naraw li għax xi pajjiżi li jispiċċaw fi problemi għax per eżempju jod l lura mill-payback tal-vat un bat il-taw ma' problema ta' taxxa din l-kwestjoni għal ħafna pajjiżi u minn mistoqsija li u koll Eh, smajnija xi ġimgħat jew eh, xhur eh, ta' qabel u din problem li forsi inti diskutejt l istati membri sabiex naraw il-pożizzjoni tiegħek fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Uh, okay, uh, so um, regarding tax shift. Għalek uh... dawn il-mela bidla jew trasferiment ta' taxxa u rekomendazzjonijiet iktar konkreti Ovvjament irridu nsibu l-bilanċ il-korret bejn l-ispeċifiċità ta' rekomendazzjonijiet u il-prinċipju ta' sussidjarjetà, prinċipju li jena naħseb li huwa vera importanti fil-qasam ta' tassazzjoni. U jena naħseb li anka jekk aħna nieħdu rekomendazzjonijiet tal-aħħar sena, Iva, hemm rekomendazzjonijiet speċifiċi għall-introduzzjoni tal-miżuri eh, fil-qasam tat-taxxa u aħna wkoll kellna f'moħħna li din dawn il-miżuri jistgħu jintużaw mhux bil-fors għaż-żieda totali imma għal trasferiment ġifiri me tassazzjoni fuq ix-xogħol għal taxxi li huma iktar favuri tkabbir. Jiena naħseb li dan diġà waqgħet taħt l-ambitu ta' rakkomandazzjonijiet tas-sena l-oħra l-istati membri setgħu jisibu e, messaġġi vera ċari dwar fejn jistgħu jagħmlu din il dan it-trasferiment ġifiri ta' taxxa ġifiri mix-xogħol u e, fil- fir-raba round tas semestru Ewropew l-intenzjoni tagħna kienet ukoll li eh, aħna mm, nkunu iktar ibsin fuq dan is-suġġett partikolari fil fir-rapport reċenti tal-IGS eh, l-aħħar starriċ propja tal-IGS aħna identifikajna li mm, minn flok eh, ma naqsu l-ambelam dan il-pista taxxa eh, fuq ix-xogħol li ġifieri l-istati membri ħadu eh, pożizzjoni differenti għal xuħut minnhom f'dan ir-rapport tal-AGS eh, mela ħadu din il-pożizzjoni differenti u hemm l-intenzjoni li ikunu iktar preċiżi dwar il rakkomandazzjonijiet tal-kull pajis fuq dawn it trasferimenti fit-taxxa dwar it-tassazzjoni fuq il-vetturi, iva hawnhekk għanna storja twila ġifiri f'dan il-qassam u wis eh, probabli ħat tiftakru li l-Kommissjoni resqet il-proposta tagħha jekk niftakar sewwa jiena u kif eh, tista' solvi l-problema ta' tassazzjoni doppja tal-vetturi imma sfortunatament l-istati membri ma kienux ma kellhomx possibilità li jaslu għal ftejn fuq il-proposta. U ehm, dana għadu ġifiri u dim il-kunsil ġifiri għall-istati membri jek forsi jishti u jistaw jipruvaw jiksbu ftejm ma jek niftakar sewa kienem naħseb xie erba stati membri li dawna ma setaw ġerġu IVA u ehm, u għalek li aħna qed nagħtu din rakkomandazzjoni li l-istati membri sabiex jużaw jekk jistaw l spiritu tal-proposta u sabiex jindirizzaw din il-problema ta' tassazzjoni doppja mill-permezz ta' miżuri nazzjonali ma' mxistati membri fejn hemm sem o li ta' li ħġifir mit-tassazzjoni fuq il-vetturi u ma tanxa jixti u jibidlu il-liġi nazjonali tagħhom. Umbat iva dwar il-vat u il refuzjonijiet eh, fuq il-vat vatt jina naħseb li fid din il-qada ekonomika twali fejn mela vera importanti li eh, kun hemm flussi tal-fluss kontanti kemm għan negozji l-kbar kif ukoll iż-żar bi amministrazzjonijiet eh, tal-taxxa tal-istati membri jridu ma jaċċertaw li r-rifużjonijiet eh, tal-vat isiru fil-ħin u fħin propizju u reċentament jena nasib li aħna ħabbarna proċedura ta' ksur kontra stat membru wieħed fejn aħna t-nikonsidraw li il-proċedura ta' rifużjoni ta' taxxa tieħu wis żmien u jena naħseb li dana joħloq precedent għal xi stati membri oħrajn sabiex jistudjaw il-proċeduri tagħhom u sabiex jaċċertaw li ikun hemm refużjoni tal-vat f'ħin raġonevoli fil-fema tiegħi mela eh, dana mhux ħekun iktar tard minn 30 ġurnata Ġifiri dan jrid isir din trid prattika komuni. Iva, qed eh, nisma' xi xnijat li ħajkunem hemm xi mistoqsijiet fuq l-istatistika. Hans Peter Martin, le le skużani le le mhux ħansaqsi fuq l-istatistika. Nixtieq eh, ngħid eh, skuża li kienem laqa li ġiet organizzata ġifri ta' bejn il-parlamenti maċ-Ċina, ġifri sfortunatament ma nistax jiena nkun prezenti wara eh, dan eh, l-iskambju nixtieq niskuża ruħi mal-Kummissarju għandi mistoqsija jiena għalik. Mela il-frodi fil-qasam tal-vat. Iva, inti eh, tkellimt dwar dan il-frodi għanna problema ta' 193 biljun euro hemm din il qabza din il-diskrepanza jekk il-pajjiżi kollha mela u l-istess valur ta' bħal Ġermanja ġifier sa' wieħed fil-mija kull sena ħajkolna 15 biljun iktar fil-budgets ta' Franza u fl-Italja 18 biljun jekk inti tistudja il-qada attwali tad-dejn li jem, jekk qed nitkellmu dwar 180 biljun flimkien ma limax fuq perjodu ta' 10 snin, la l-Italja u la Franza ħajkollhom problema jekk huma jispiċċaw b'dan il-liħ addizzjonali qed nitkellem dwar ir-rating tal-obbligazzjonijiet tal-gvern. Inti tkellem dwar is-soluzzjonijiet li tħedimt fuqhom mela l-ewwel mistoqsija inti taqbel mal-evalwazzjoni tiegħi Iġifiri li it-naqis tal-frodi fil-qasam tal-vas dana ħajjuħu dana ġifiri ħajna ħafna mill-problemi li għandhom xjaqsmu mal euro u mbagħad it-tieni mistoqsija għal soluzzjonijiet mhux qed jiġu applikati. Inti tkellimt dwar program, program għal ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni, u dan għazdit minn 98 sa u 10 biljon u 44 miljon qed jintefaq fuq il-ġlida kontra l kontrobandu fil-qasam ta' sigaretti. U um, fuq dan, dwar dan il-programm l-infiq amministrattiv huwa li wis il-xogħol huwa ineffiċjenti fuq livell nazzjonali dan il-livell ħajkun approċċ aħjar minn dak Ewropew. Inti x'għed tagħmel f'dan il-qasam? Jiena qed netkellem dwar il-perjodu ta' bejn l-2014 sal-2020 sabiex niksbu l-affarijiet sal bekk jista' jkollna dan it kul mod partikolari sper għax dan il-programm huwa appoġġat mill-gruppi ta' tabak jiġifieri hemm interess partikolari hemmhekk jew għandu jkun hemm interess partikolari hemmhekk. Well, uh, I completely agree. Jiena naqbel miegħek mija fil-mija li iva din diskrepanza fil-bazzi vera problema serja u wara l-konklużjoni ta' din il-valutazzjoni valtazzjoni jenat b'moċċar li vera għanna bżon inkomplu bil-ħidma tagħna u l-isforzi tagħna sabiex niġillu kontra l-frodi fil-qasam tal-vatt dawn qed jimxu fid-direzzjoni tajba għax qed nitkellmu hawnhekk dwar kwistjoni reali, ovvjament mela mod teoretiku ma nistgħux aħna ngħidu li il-193 biljun euro dawna kollha e, u madmek minħabba l-frodi fil-qasam salvata xam elementi oħrajn pal preżempju l-falliment tal-kumpaniji u domin, arretrati u fatturi oħrajn li għandhom impatt. Ma ovvjament il-frodi, il-frodi iva mela tagħmel parti sinifikanti ta' din id-diskrepanza u aħna pala l-Kommissjoni aħna diġa prezentajna dak li huwa possibbli f'dan l-istadju u eh, grazzi għax-xogħol vera ta' malar fuq dan is-suġġett wasalna bin mal-istati membri fuq dan il-mekanizmu ta' reazzjoni rapida sabiex ħdimna fuq il-frodi tal-vat qabilna wkoll fuq l-estensjoni twessiħħa l mekanizmu tar-reverse charge ħalli bekk wessajna l-ambitu għal prodotti għas servizzi u il-reverse charge bħalissa mela dinna tista' tkun odda effettiva mxi stati membri vera jużawa din l-odda sabiex jaħdmu fuq il-frodi il transkonfinali fil-qasam tal-vat u fl-istess ħin qed inkomplu aħna bil-ħidma tagħna fuq ir-reġim tal-vat definittiv li aħna wedna li ħanatu fil-istrateġija tagħna tal-vat u skont l-interpretazzjoni tiegħi li jekk meta ħanaqblu aħna fuq ir-reġim definittiv tal-vat mbagħad ħankunu nistgħu aħna nindirizzaw il-maġġoranza tal-problemi li għandhom x'jaqsmu mal-frodi tal-vat transkonfinali. U fl-istess ħin il-frodi tal-vat dana mux qed naraw biss fi tranzazzjonijiet transkonfinali hemm ħafna frodi fuq livell nazzjonali u mela l-istati membri jridu jintroduċu miżuri nazzjonali sabiex jindirizzaw din il-problemi dawn il-problemi u riċentament aħna eh, kellna konferenza ferm tajba fuq eh, ġifiri dedikata mek għal problemi tal-ġbir tal-vat fejn xi stati membri huma prezentaw prattiki vera innovativi dwar kif eh, jistaw jtejbu il sitwazzjoni fil-ġbir tal-vat u pereżempju il-Portugal introduċa sistema differenti għal ġbir tat-taxxa bluzu ta' model li ġi propost fil-Green Paper ftit snin ilu u huma implementaħ fil-prattika u qed jaraw Kabbir sinifikanti fil-liħ tal-vat u naħseb li vera importanti li l-istati membri jitalmu mill-aħjar patiki. f'istati membri oħrajn kif ukoll għandhom jintroduċu dawn il-miżuri fuq livell domestiku. Umbat fuq il-ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea Nixtieq nkun ċar jiena hawnhekk li l-Kummissjoni ipproponiet sabiex tinkludi il-VAT pala qassam li danna irtiqa taħt direttivi fuq il-ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea permezz tal-liġi kriminali. Sfortunatament l-Istati Membri tagħna huma eh, tal-opinjoni li il-vet eh, mandiċ ta' taħt din direttiva fit testa kompromess li huma qablu fuqu, il vet huwa esklus qed jitħalla barra mid-direttiva. Għalek mela jiena nixtieq nistieden lil dan il-Parlament sabiex jgħot sot jibes fuq il-pożizzjonijiet u um, Meta tisiru n-negozjati ġifiri għanna nisqu fuq il-fat li l-vat għanda taqqa taħt din il-leġislazzjoni mbagħad ħajkun hemm possibilità li il-leġislazzjoni kriminali tiġi applikata l proċeduri tal-liġi kriminali jiġu applikati u sabiex nala jiena naħseb li Ix-xogħol li aħna tnamlu flimkien mal-istati membri dan ix-xogħol miexi fid-direzzjoni tajba u intkom tafu li fil-qasam ta' tassazzjoni inklus il-VAT il-regola tal-unanimità u xi kultant anka l-aħjar sforzi tagħna mhumiex appoġġjati mill-istati membri u nishtiq eh, jiena nistidnaw sabiex jikunu iktar jappoġġaw dawn l-inizjattivi tal kummissjoni Okay, thank you. Uh, Verna, you're next. Uh, have you uh, maybe got a stats question? Okay. Uh, <laughs> Verna, li l imis forse għandek xie mistoqsija fuq l-istatistika? Nishtaqt uh, nidbiet mit-taxxa, mit-kwissni ta' taxxa, għax fil-raba periodu ta' lezzjoni naf li ħatkun uh, kwissjoni diffiċli statistika għat kommissarju, li fil 25 kienem proposta biex ikunem eh, l-2005 kienem proposta biex eh, nsaxħu l-proċess kienem ħafna informazzjoni minn ħafna pajizi mux biss il-Greċja li kienu għed tiġi mamura saħħaħna l-Eurostat issa l-mistoqsija tiegħi hija din. X'problemi għad fadal? għam bizzejt kooperazzjoni. E, l-informazzjoni qed tasal fil-ħin jew x'possibiltajiet li wieħed jimponi sanzjonijiet hemm. Min qed juża l-istatistika e, l-Unjon l-Kommissjoni biss jew anke l-Stati membri tajjeb li fl aħħar wasal l-opportunità biex nirrispondi mistoqsija fuq l-istatistika. Jien naħseb li għaw għanna nkunu ċari li bil-addottar tal-leġizlazzjoni dak l dak l-għandu xaqsam l-IDP eh, situazzjoni eh, marret ħafna l-aħjar għall-implementazzjoni ta' din il-leġizlazzjoni ġdida aħna saħħina Il-kapacità tal-Eurostat dak li huwa risorsi umani għanna iżjed nies jaħdmu fuq dawn il-kwestjonijiet u sissa il-xogħol li aħna konna kapaċi nagħmlu mal stati membri eh, verifika, verifika upstream ta' data meta jkun hemm bżonn verament jippermettilna li konna Eh, kwalità għolja tal-statistika tal-IDP. Jek tħares lej l-aħħar informazzjoni fuq id-data tal-IDP, l-Eurostat eh, urit reserva waħda biss. Safinna fin kien dwar l-Awstrija. Nħabba problema speċifika f'livell eh, reġjonali. L-aspet aspet li bħalissa u jenderezzat mill-Istitut tal-Istatistika Nazzjonali kif ukoll l-Eurostat. Dan huwa bla dubju riflessjoni li l-leġiżlazzjoni ġdida qed tiffunzjona. Għandna parti oħra tal-istatistika li hija importanti mill-perspettiva Ewropea u din għandha x'taqsam mal-izbilanċi, mil proċeduri ta' zbilanċi makroekonomiċi. Dan nħoss li jgħam aspet importanti ħafna jiena nemmen li kiku kena proċeduri ta' zbilanċi makroekonomika xiax xi ftit snin ilu forsi din il krizi konna eh, ma kienx kun daqsek serja bħalma hija fil-preżent. Bla dubju, eh, huwa importanti ħafna li l-proċedura ta' mm, zbalanċi makroekonomika hija bazata fuq statistika ta' kwalità olja u dan huma eh, l-kapaċitajiet tal-Eurostat f'dan l-aspetti huma iżjed limitati minn dak li hija situazzjoni għal statistika IDP e għalhekk aħna għamilna proposta għal regolament MIP biex jippermetti li l-istat kapacitajiet tal-Eurostat ikunu kompatibli. Mm, simili għal dak kompatibla mal-statistika IPD, inkluż sanzjonijiet li jista' jiġi applikati fil-dak li nixjaqsam EDP eh, ma jista' jista' qed li jiġu applikati kol fil-statistika MIP. Eh, dawk l-istati li jimmanipulaw il data Għalek u importanti ħafna mill-opinjoni tijaj li aħna nadottaw regolament ambizzjuż fuq l statistika MIP u bdin dwar dak li għandu xaqsam governanza ekonomika ikolna appoċ importanti minn kwalità minn statistika kwalità għolja. U mm, da specifika biex nkun indirizzaw ċerta problemi. Grazie ħafna, eh, komissarju, dispjaċini li il-mistoqsijiet eh, huma out of order l-parlamenti kien interessat ħafna fuq l-istatistika tkun eh, ta' minn jabda fuqa u u ħana ħadna interess kbir. ħana dan il-mandat kellek responsabilità l-istatistika u kena proposti eh, konna produttivi ħafna dak għandi xaqsam statistika u l-kwalità taħħom jiena napprezzaw eh, forsi memx mistaqsek għax forsi nħossu il situazzjoni qed funzjona Naħseb li issa eh, misna naddu għat tista' titkellem dwar it-taxxa wara li rispondejt il-mistoqsijiet dwar it-taxxa. Hemm forsi diversi affarijiet li xtieq iżid dwar l-istatistika. Jittispeċini li ma konċ hawnhekk għall-preżentazzjoni tiegħek ta' qabel. Kommissarju. Grazzi Sharon. Nixtieq nixtieq nagħmel introduzzjoni qasira mbagħad eh, nirrispondi l-mistoqsijiet l-ora. l darba li kont hawnhekk kien f'Mejju ta' din is-sena, mela jiena tajtkom idea tiegħi u l-pretenzjoni tiegħi dwar kampanja intensifikata kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. Fil-livell internazzjonali bl-appoġġ tal-G8 u l-G20 Kien hemm skambju eh, awtomatiku tal-informazzjoni ġi aċċettat bħala l-istandard globali ġrid u l-pjantazzjoni tal-OECD fuq il-Base Erosion and Profit Shifting eh, ġi appoġġat bħala risposta internazzjonali għal pjanar ta' taxxi aggressiv u ehm, evitar ta' taxxa korporazzjoni. L-Unjoni Ewropea kellu rwol importanti ħafna biex tasal għal dan impenn biex ittajjeb il-governanza ta' taxxi. Għalija Dan huwa prova ta' dak li jistgħu isir jekk aħna naħdmu verament bħala Unjoni lejn għan jew oġġettiv komuni. Ma xogħol għadu ma temmejniex. Għada jiena nitlaq lejn l-Awstralja il-pajjiż li jmiss li ħajkollha l-Presidenza tal-G20. Jiena ħan nitkellem dwar dak li tippretendi l-Unjoni Ewropea għal eh, direzzjoni politika qawwija eh, fuq naħa tagħhom biex eh, aħna nkomplu nisqu fuq eh, eh, din l-isforz kontra l-evazjoni ta' taxxi. Fil-livell tal-Unjoni Ewropea aħna kellna sitt xhur verament produttivi. L-inventarju ta' inizjattivi ġodda biex niġildu kontra l evazjoni hija ħaġa impressiva. Minn Mejju li għadda aħna għamilna proposta biex nżidu l-skambju ta' informazzjoni fl-Unjoni Ewropea eh, binna fuq mekkanizmu ta' reazzjoni ta' malaj biex niġildu kontra l-frodi. Bdejna negozjati biex ikonna ftehim dwar it-taxxa mal-ġirin u bdejna proponejna dibattitu fuq l-intaxxar tal-ekonomija digitali. E, e proponejna u koll formula ta' VAT standard biex ittejjeb il-konformità u stabilixejna f'plattaforma għal governanza ta' taxxa tajba u l bira biss e, aħna proponejna mende fil-Parent Subsidiary Directive ħalli Eh, namlu salvagwarda kontra l-abbużata ta' xin. Il-Komissjoni eh, użat kull odda biex t-garantixi governanza tajba. Eh, u l-Mesċeja tal-Unjoni Ewropea taw appoċ tagħhom fil-agenda ta' Mejju, tal-Konsil ta' Mejju biex kontra l-evazjoni u talbet li kunem progress f'ċerti aspetti. Intkom fu li l-Ekofin mar nesċilix ta' sala fejjim dwar id-direttiva tal-Savings Directive sar impenn f'Mejju fil-summit ta' Mejju biex ikun hemm bil fuq dan il-fajl qabel minn is-sena. Dan huwa impenn li għandu jiġi onorat. Nirrepeti lill ministru ta' Finanzi f'Diċembru li id dinja qed tkompli eh, timxi lejn eh, skambju ta' informazzjoni awtomatika u ma nistax noqogħdu lura. Fuq din in-nota jien nixtieq ninformakom il-negozjati ma' Monika Andorra Liechtenstein u San Marino ġabdew u qed jagħmlu progress U aħna ħnibdew ehm, fit-trattati mas l-Iżvizzera darba li eh, huma ikollhom il manna tagħhom fil-ġimgħat li ġejjin. Jekk aħna nħarsu lej il-proposta separata ma għandax taqsam dwar direttiva ta' kooperazzjoni amministrativa nispera li l-Parlament ħajat l appoċ tiegħu eh, sħiħ eh, biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni żjed wiesa' meta dan il-fajl jiġi votat fil-plenarja ta' Deċembru. Il-ġlida tagħna kontra l-evażjoni tat-taxxi waslet għal sfidi ġodda interessanti għalina li għandna bżonn indirizzawom. l ħagġa importanti huwa kif aħna għandna nintaxxaw l-ekonomija ġiditali b'maniera li jkun hemm tassazzjoni ġusta mingħajr ma fl-istess ħin noħonqu il-tkabbir tagħna l-settur importanti. Eh, imma nħabba li s-settur digitali għadu zazuħ u nħabba li għandu aspetti uniċi aħna m'għandniex esperjenza kif nistgħu nintaxxaw. Mem lebda memx risposti faċli jew soluzzjonijiet faċli għal din il-problema. Għalhekk jiena qed ħanistabbilixxi grupp ta' esperti f'livelloli biex identifikaw l-isfidi jew l-nin li għandhom jaqsmu mal-tassazzjoni digitali u joffru soluzzjonijiet sas-sajf tal-2014. Is-laħħar eh, selezzjoni finali tal-membri tal-grupp u huma mażulin mill-aħjar u mill intelligenti fos dak li għandu xaqsam ma' dinja ta' taxxa u digitali eh, eh, smajna dwarhom il-vera. Il-President ħajkun Viktor Gaspar li kien Ministru tal-Finanzi Portugiż qabel u għandu l-fiduċja tiegħi Aspetti ieħor li huwa importanti huwa il riforma tal-VAT. Jiena nixtieq nħu l-opportunità biex nirringrazzja l Sharon Bowles għal kontribut verament eh, eh, tajjeb għal Brussel Tax Forums il ġimani għaddit fejn il-VAT kien is-suġġett tal-ġurnata. Ix-xogħol tagħna biex ikun hemm eh, sistema kontra frodi tal-VAT u jkollna sistema ta' VAT zjed b'saħħitha qed tavanza. F'Ottubru l-Kommissjoni ppubblikat rapport dwar il-VAT gab fl-Ewropa li huwa kalkulat 193 biljun fl-2000 eh, euro fl 2000 Dan huwa hija figura allamanti u li jikkonferma li l-reforma ta' VAT sejra fit-triq tajba. Li nalqu dan eh, eh, l-spazju fil-VAT jirrikjedi li nintensifikaw il-ġida kontra l-frodi u niffaċilitaw dawk li jridu jirrespettaw għamma li għandhom problemi bil-komplessità tas sistema. Aħna avanzajna fuq żewġ aspetti minn minn din konta Miżuri ġodda Ehm, ġiet tieħdu biex u hemm ġlida kontra il-frud tal vat iżjed forma zed effikaċi, specialment bil-quick reaction mechanism. Saru ħadu passi importanti biex inneħħu progressi għal-negozji u jfaċilita eh, eh, rispet tal-VAT. Il-Standard eh, VAT Declaration li propajni fl u għandu jnaqqas l-spejjeż għal-negozji b'xi biljun, 15 biljun euro fil sena u jisimplifika il dikjarazzjoni tal-VAT nixtieq nirringrazzja l-Sur Trejċek għal-rapport verament eh, eh, utli u ta' appoġġ fuq din il-proposta. Ir-reviżjoni tagħna tas-sistema ġenerali tar-rati tal-VAT eh, għaddejja bħalissa. Aħna ġberna informazzjoni minn ħafna partit interessati, esperti u dawk li għamlu politika fuq dan is-suġġett. M'hemmx konklużjonijiet sissa Il-pass li huwa valutazzjoni tempat is-sena d-dieħla, min sena d-dieħla li għandu jgħinna biex identifikaw l-approċċ ġust li għandna nieħdu, xieraq li għandna nieħdu. Ippermettu e li forsi nħarsu lej files ta' taxxi oħra fejn nixtieq ngħid li nixtieq nara ħafna żied process progress. Nibdew l-ewwel bis-CCTV. Dan il-fajl qed javanza eh, f'livell tekniku. Imma biex ngħidulkom il-verità ma tantx għandi paċenzja bil-pass bir-ritmu tad-diskussjonijiet. Wasal iż-żmien biex verament ikonna dibattitu politiku reali fuq is-CCTV, speċjalment dwar ir-relevanza tagħha fix-xogħol tagħna kontra l-evażjoni tat-taxxa fil-livell tal-korporazzjoni. Eh, għandna bżonn ftit għandu iżjed momentum politiku fil-negozjati negozjati jekk ma rridux li aħna nqawlura. Issa issa nħares lej il-Financial Transaction Tax il-responsabilta issa edha fil-11 stat membru li javanzaw u javanzaw malaj. Memx xejn li nistaw nigwadanjaw billi ndewmu. Il-Komissjoni għamlet kull ma setat biex tappoġġa n-negozjat u l-kontribut tal-Parlament kien kostruttiv ħafna. Kemm hemm ħafna alternattivi disponibbli għad-diskussjoni issa wasal biex namlu imbottatura politika. Fl-aħħar fuq il-direttiva tal-taxxa fuq l-enerġija nibżal li qed l opportunità. L-aħħar test ta' kompromess mumiex mandomx ambizjoni, il-Kommissjoni qed rifletti fuq dan il-fajl bħalissa. Onorevoli membri, kif tafu, il-lista ta' proposti ġodda għal-2014 ġa zammenja għasira ħafna. Inħabba li l-Kommissjoni il-Parlament u l-mandati tagħhom jitemmu s-sena d-dieħla dan jfisser li eh, ma jfissirx li xogħol tagħna jispiċċa, al kontrarju għandna ħafna xirruna nispiċċaw f'dawn it-12 xahar. Għalhekk huwa importanti ħafna aħna nkomplu bil-fajz xogħol fuq il-fajz li għandna nżommu r-ritmu fejn huwa preżenti u jekk ma' m'hemmx ritmu ndaħluh. Għandna bżonn eh, għodda għaġlida aħjar kontra l-evażjoni tat-taxxa, kif ukoll eh, bżonn ta' eh, appoġġ politiku. Issa wasal żmien l-Stati membri jagħtu miżuri konkreti u jtajbu l-għodda. Dak li għandu xaqsam VAT sertazzjonijiet għandhom bżonn iżjed xogħol. Matul sena d-dieħla hija l-intenzjoni tagħna li nadottaw white paper fuq reġim ta' VAT definittiv għal eh, provvista ta' ta' merkanzija minn pajis li ieħor. Jiena bil-ħerqa nisma' l opinjoni tagħkom dwar kif intkom tħossu li ħanna navanzaw u dak li pretendu minna. Grazzi. Grazzi ħafna, komissarju. Ma m'għandix kellim mill pipi Astrid le. Marjan l-ewwel, tajt il-President. L-ewwel mistoqsija. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna tal-li ġejta għek u aġġornajtna dwar dak li qed jiġri. Ma nistgħux nitkellmu dwar riżultati prattiċi eh, għalissa, ma dan kollu grazzi tal-isforzi tiegħek l-evażjoni tat-taxxa ħadd mandu jiġi ntaxxa twajs, imma ħadd ma jitlaqqas li eh, xi ħadd ma jħallax tax x'imkien. il biraħ għanna levitaw li n-nis ma jħalsux taxxa u li branches ta' bluzu ta' eh, branches differenti tal-istess kumpanija, hemm ħafna maniera kif wieħed jista' minimalizza dat tip ta' aġir. Jiena xtaqt nkun naf x'inhi situazzjoni fl fin bħalissa. Għax aħna fuq it-tassazzjoni għandna bżonn li jkun hemm ċerta konsensus titkellem dwar l-2014 eh, taħseb li huwa possibbli meta żomm moħħok l-atmosfera li fil preżenti speċjalment dak l-unġasa mill-banek hemm ħafna aspetti ġodda u hemm ħafna kompetenzi ġodda. E, kulħadd jara fl-isforza qed isir. Nitkellmu li qed naħmu lajera fuq xi ħaġa ma nistennew riżultati. Nafu li Ruma ma nbniex f'ġurnata ma eh, inti ġa investejt ħafna sforz u enerġija fuq dawn affarijiet ma għandna dak li għandna bżonn li naraw riżultati prattiċi u konkreti. It-tieni fuq il-headquarters u sussidjarji dik ħaġa. Imma aspetti oħra tkellimna dwar konsultazzjoni u simplifikazzjoni burokratika. Imma ħna qed ukoll insibu strumenti li jistgħu jgħinuna biex inkunu nistgħu eh, nittrattaw l-evażjoni tat-taxxa biex il-pis jaqa' aħjar fuq l-istati membri. U biex nizguraw li t-taxxa tolqot lil dawk li għanda tolqot. Issa bi CCCTB il-kontatti tiegħi full ma' nis fil-grupp ta' ħidma qed jaħdmu verament eh, eh, jibes eh, jaħħaġa teknika komplikata ħafna imma realistikament taħseb li qed noqorbu għal deċiżjoni politika qabel tmim din il-leġislatura jew inkella ħa ħa ħa jkollha frakass. Thank you very much and uh, first of all I would like to thank Marian Tyson. Grazzi tassa, ringrazio ringrazzja Marian Tyson għal rapport eccellente taħħa dwar il-CCCTB. Kif qed fl-introduzzjoni tiegħi nixtieq illi konna progress aktar rapidu dwar dan id-dossier. Inti kellek raġuni tgħid fir-rapport tiegħek uh, fejn student illi dan għandu jkun mandatorju għal ċertu kumpaniji multinazzjonali ta' ċertu limitu minimu. Dan għandu jkun għan mux bissa biex jitnaqqas il-pis amministrativ li kienet il-mira inizjali tal-proposta imma sabiex nindirizzaw ħafna kwistjonijiet marbuta ma' l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa. Fil-fema tiegħi din tista' tkun sitwazzjoni fejn jirbħu iż-żewġ naħat. Iż-żewġ naħat għandhom xi gwadanjaw. U għalhekk jien qed inkompli nafas u b'sodisfazzjon ngħidilkom illi Jien diġa diskutejt ma' żewġ presidenzi li ġejjin dik tal-Greċja u dik tal-Italja. U jiena kuntent immens li huma jikkonsidraw dan id-dossier bħala dossier ta' priorità matul il-presidenza tagħhom. Għal daqstant, jiena ottimist imma bċertu attenzjoni li aħna nistgħu nresqu dan il-dossier mill-diskussjoni teknika għal dibattitu politiku fuq il-livell ta' ECOFIN. Nittama li dan ikun jista' jitwettaq matul il-Presidenza tal-Greċja. Imbagħad skont il- gwida politika illi jikollu l-ekofin il-presidenza taljana tkun tista tibqa għaddejja b'din il-ħidma tal-presidenza griega. Iva, għandkom raġun illi tassazzjoni korporattiva hija kwistjoni komplikata, dettaljata, hemm ħafna dettalji tekniċi li rdu jiġu evalwati bir-reqqa u mifhuma bl-istess mod mill- pajizi kolla li qed jieħdu sem u dan jieħu l-ħin jieħu żmien, iżda jien ser nagħmel l-almu tiegħi sabiex dan id-dossier jitla fuq il-livell tal-Ekofin u nittama illi dan jitwettaq matul il-presidenza tal-Greċja. Issa dwar dawn l-attivitajiet transkonfinali, attivitajiet tal-kumpaniji ewlenin u sussidjarji tagħhom, il-parent companies u subsidiaries. Il-biraħ għamilt din il-proposta dwar il-direttiva Parent Subsidiary hija waħda importanti immens sabiex nindirizzaw il-problemi speċifiċi ta' attivitajiet transkonfinali tal-kumpaniji, kumpaniji li għandhom bosta ferat. Iż-żewġ elementi tal-proposta huma importanti l-hybrid loans, is-self-ibridu, skont l-evalwazzjoni tagħna huwa fenomenu mifrux illi jiġi użat għal miri ta' evitar ta' taxxa mill-kumpaniji multinazzjonali u nittamaw li dan jissolva jekk l-istati membri jadottaw din id-direttiva. Nixtieq nisħaq ukoll dwar ir-regola kontra l-abbuż li hija proposta fid-direttiva, din ser tippermettilna li aħna nindirizzaw situazzjonijiet fejn ikonna interkonnessjoni tas-suq waħdini tagħna u r-rabtiet tal-pajjiżi membri ma' pajjiżi terzi. Forta ħażina spiss aħna ikonna sitwazzjoni fejn ir-regoli tas-suq uniku flimkien ma l-trattati ta' tassazzjoni doppja ma' pajizi terzi minnata l-istati membri iwaslu l-possibilità ta' non tassazzjoni doppja. U din ir-regola qed tiġi proposta fid-direttiva per insubsidjeri ser tippermetti sabiex aħna nindirizzaw din il-problema u dawn it-transazzjonijiet ma jseħħux jekk ikun hemm struttura illi tinħoloq apposta. Għad-channeling tal-profitti lejn ġurisdizzjonijiet mhux taxxabli. Issa, dwar l-entuzjazmu fekofin dak li ġara fekofin il-koll smajna biċar illi il-Ministri tal-Finanzi u rew impen b'saħħtu sabiex jindirizzaw il-problema tal-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. Fit-taħt id mal-Ministri tal-Finanzi jena qed diġa biċar illi issa wasal iż-żmien illi aħna niksbu riżultati. Inwet u l-affarijiet, mux bizzejiet illi nejdu li aħna nishtiqu nindirizzaw il-problema, da kollu li neħtiġu jinsab u d-dimna. Nishtiq insemmi u koll. Direttiv oħra illi għandu l-Kunsill u d-dimu. Importanti illi mill-klim naddu għal-fatti. Nittama illi iva il-Ministri tal-Ekonomija u tal-Finanzi ta' bilħa jiksbu riżultati meħtieġa. Grazzi issa għal-SND l-Onorevoli Kleva. Grazzi President, natuk merħba f'dan il-Komitat tagħna fil-Parlament Ewropew jiena naqbel miegħek. Aħna irridu nibqgħu niġġieldu kontra dawk illi wet u l-frodi. Irdu nkunu aktar attivi u natu prominenza lil din il-kwistjoni fl-Aġenda Ewropea u għalhekk fl-Aġenda ta' Strasburgu ta' Diċembru għandna mozzjoni parlamentari konġunta dwar l-impenji vinkolanti kontra l-evażjoni fiskali u l-evitar tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea aħna rċevejna l-pjantazzjoni tiegħek Kif semmejt inti ġevejn sena ilu, kważi sena ilu, flimkien ma' rekomandazzjoni dwar it tax havens u l-pjanar fiskali aggressiv u ma' tajbin imma mux bizzejiet. Sfortunatament, aħna fil-dan il-Komitat fil-Parlament Ewropew produċejna rapport f'Mejju dwar dan is-suġġett f'Mejju ta' din is-sena. Test ieħor tajjeb imma għal dar boħra u għata natura mhux vinkolanti bħal dak ta' qablu. Aħna fil-Kunsil eh, aħna wassana sabiex fil konsil li hemm eh, xi ħaġa aktar li ssir viża fid-direttiva fuq it-tfaddil imma ma kienx biżejjed. Għanna bżonn ta' impenji vinkolanti issa għandna eżempji ta' pajjiżi ta' fuq assistenza fejn huma qegħdin jippruvaw jeleminaw il-distakk fit-taxxa dan ensa biex tiżdiet il-ġlieda kontra dawk il jwet u frodi fiskali. Kummissarju, xin il-pozizjoni tal- il-pozizjoni tal-Kummissjoni sabiex tipproponi setta indikaturi fuq livell nazzjonali u Ewropew li jgħinu li l-Istati membri sabiex ikunu jistgħu jiffukaw aktar il-ġlieda tagħhom sabiex jalqu din dan id-distak fiskali, x'inhu l impenn tiegħek, x'miżuri konkreti ser tieħu sabiex dan jitwettaq fis-semestru Ewropew pereżempju u fl-Istrateġija Ewropa 2020 fl-aħħar mill-aħħar hija dik li aħna qegħdin insegwu il-ħin kollu. Grazzi. L-ewwel net, jiena nixtieq nirringrazzja lil dan il-Parlament għall appoġġ attiv tiegħu dak li huma t-sonijiet tagħna u kol il-pożizzjoni tiegħu dwar ġlieda kontra l-evażjoni fiskali u l-frodi fiskali. Dan jgħin sabiex aħna ma nitilfux ir-ritmu li qbadna dwar dan id-dossier. Għanna l-koll inkomplu nkunu attivi għaliex meta konti tinwieġeb kifet, meta konti tinwieġeb għal-mistoqsija ta' qabel. Għatfadal xisir. Għatfadal ħafna affarijiet x'nimplementaw fil-prattika. Iżda fil-ferma tiegħi jiena nemmen illi kważi għandna dak kollu li għandna bżonn qudiemna. Fil-ferma tiegħi jekk l-istati membri jadottaw dak li diġà għandna qudiemna. Aħna nistgħu naraw progress kbir f'dan il-qasam partikolari jina nemmen li dan huwa wkoll jina Żgur li dan huwa wkoll fl-interess tal-Istati membri illi ikollhom sistemi aħjar ta' ġbir ta' taxxa. Jiena naf illi ħafna minn dawn l-Istati membri huma adottaw il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali tagħhom dwar kif għandhom jindirizzaw il-kwistjonijiet ta' frodi fiskali u evażjoni fiskali. Huma segwew ir-rakkomandazzjonijiet tagħna wkoll għaliex fl-aħħar semestru Ewropew jekk niftakar sew, aħna proponejna l-11 stat membru sabiex huma isaħħu il-ġlieda tagħhom kontra l-frodi u l-evażjoni fiskali u sabiex jieħdu miżuri nazzjonali ħalli jtejbu il-ġbir ta' tħul fil-budgets tagħhom. Dwar il-miri vinkolanti, il-miri komuni. Dan huwa approċċ interessanti għalija. Tafu illi għanna l sejħa ekonomija mhux dikjarata. Iżda aħna ma nafux kemmu M'għandniex dettalji dwar dan il-fenomenu, meta ma jkollokx dettalji f'settur speċifiku mhux faċli illi wieħed joħloq mira ċara dwar kif għandu jindirizza il-problema. jina jiena lest illi nitratta ideat illi intom qed diskutu hawnhekk fih dan il-Parlament Ewropew u naraw x'jista' jisir x'jista' jisir dwar din il problem partikolari. Jiena Diġa tkellimt dwar il-kwistjoni ta' semestru Ewropew u nixtieq hawnhekk ngħid illi fir-raba round ta' semestru Ewropew aħna għandna lan illi nkunu aktar preċiżi. Meta niġu biex nindirizzaw intoppi illi jisibu stati membri speċifiċi fis-settur tal-frodi fiskali u l-evażjoni fiskali u jiena qed nara li semestru Ewropew bħala odda, odda illi jatina lok illi aħna inħedġu li l-istati membri sabiex jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħna. Sinra Klefa, inti stesset illi rakkomandazzjonijiet mhumiex vinkolanti. Iżda, fejdan dan il-qafas ta' semestru Ewropew, aħna nistaw ta' bilħaq niproponu u nirakmandaw lil dawk l-istati membri li ma implementawx rakkomandazzjonijiet sabiex jimplementawhom. U dan jidħol fil-qafas ta' semestru Ewropew. Aħna qegħdin naħsbu dwar dan l-approċċ u ovvjament il-rakkomandazzjonijiet pajjiż kont pajjiż pajis pajis ser jiġu introdotti s-sena d-dieħla f'Mejju imma l-ħidma għada d u għanna l-ħidma preparata diġa għoddimna għoddimi u servizzi tiegħi. Issa fisem il-PPL l-Onorevoli Estrid Luling. Iva, grazzi. Signora President. L-ewwel net nixtieq nitlob skuża lix jiena wasalt tard. Iżda kena sessjoni tal-voti fil-Kumitat għadrittijiet tan-nisa fejn domna ħafna sabiex nibdew nivvotaw. stant nixtieq nitlob skuża jekk jiena ser nistaqsi mistoqsijiet illi diġa ġew mistoqsija illum. Iżda din xaġa li għandi għal qalbi. Komissari, wara l-opinjoni legali mill-Kunsill dwar il-proposta sabiex tiddaħħal kooperazzjoni msaħħa fil-tassa fuq transazzjoni finanzjarji, inti temmen illi jekk tidħol din it-taxxa f'dak il-livell. Taħseb illi ser tidħol qabel ma jina nispiċċa mill-kariga tiegħi hawnhekk. Ġala darba il-minoranza tal-istati membri eh, ser ikunu ser iġelu l-maġġoranza tal-istati membri sabiex isofru l-impatt ta' taxxa bħal din. Huma mhumiex interessati fiha għal raġunijiet li l kolna nafu bihom. Ħafna persuni mitħla ta' dan il-qasam jistgħu forsi ikunu aktar korretti f'termini politiċi f'dak milli dak li qed ngħid jien huma qed jgħidu li dan mhux ser jittwetta. Tista' tgħidilna x'taħseb inti dwar l-FTT. Grazzi Sinjora Lulling. Jiena diġà wieġeb tal din il-mistoqsija meta kont qed inwieġeb għal mistoqsija ta' Sura Pink. Madonna kollu jina nista' Nerġa' nirrepeti dak li qed jekk tippermetti li xerin. Se nerġa' nirrepeti tweġiba TI. Hemm żewġ perspettivi li jiena nixtieq insemmi hawnhekk. L-ewwel perspettiva l-opinjoni tal-servizzi legali tal-Kunsill hija opinjoni dwar paragrafu wieħed, paragrafu speċifiku ta' artikolu wieħed fil-proposta dwar l-FTT għalhekk mhijiex opinjoni dwar il-proposta kollha kemm hi. Il-Kummissjoni taħseb illi l-opinjoni tal-servizzi legali tal-Kunsill mhijiex waħda korretta. Servizzi legali tal-Kummissjoni diġà produċew rapport fejn iressaq l-argumenti kollha illi jispjegaw il-validità ta' dan il-paragrafu f'din il-proposta. U li l-proposta tal-Kommissjoni hija f'konformità sħiħa ma' dispożizzjonijiet ta' trattat. Dan ir-rapport ser jiġi preżentat fil-laqa li jmiss tal-grupp ta' ħidma tal konsil illi ser isir fit-12 ta' Diċembru. Ser isir fit-12 ta' Diċembru. 12 ta' Diċembru 2013. Imbagħad it-tieni punt tiegħi. Bħalissa ninsabu fi proċess ta' kooperazzjoni imsaħħa din tfisser illi 11 stat membru b'mod volontarju u hawnhekk nixtieq nisħaq b'mod volontarju talbu lill-Kummissjoni sabiex tagħmel proposta għas sistema armonizzata ta' taxxa fuq tranzazzjonijiet finanzjarji f'dawn il-11 il-stat membru. Ovvjament, kooperazzjoni msaħħa tipprevedi possibilità illi jiġi estis l-ambitu u jiġu involuti u kol stati membri oħra, iżda illum illum għanna il-pozizjoni taħdax il-stat membru illi jmexxu l-qoddim din il-proposta. U issa, il-mazz fidejhom huma jridu jaqblu dwar l-ambitu konkret tal-proposta, it-tfassil konkret tal-proposta u jiena naħseb li l-kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew fir-rapporti għaw, rapporti li ġie adottat maġġoranza kbira fil-Parlament, din ser isservi, din il-kontribuzzjoni ser isservi sabiex stati membri jisu dawn il-punti u iswa fidejhom fidej l-istati membri li juru l-impenn politiku sabiex isibu kompromess. Jiena nittama illi huma juru dan l-impenn politiku. L-aħħar kelma mill-onorevoli Annie Podimata. Thank you very much, uh, Sharon. Uh, I'll speak in Greek. Grazzi Sharon, eh, jekk ma jimportax ħan nitkellem bil-Grek. Hu ħan prova naqat eh, xuhut minn dawn il-kwistjonijiet li tqajmu mill-kollegi. Grazzi ħafna. Mela dwar il-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa u dawn il-tax havens. Bon ġenerali, Is-sistema kollha kemmin tat-taxxa ħaġa ferm interessanti u eh, l-FTT għandha pożizzjoni hemmhekk għax bl-FTT l-affarijiet fil-qasam tat-taxxa jista' jkunu ġusti. Għandi mistoqsija Sir Kleb. Hemm iva jeżistu xi affarijiet. Hawnhekk hemm affarijiet li ma jistgħux dawna jiġu maħduma fuq livell eh, nazzjonali levitar ta' taxxa u l-evazzjoni l-istati membri fuq livell individwali dawna spiċċaw bwis eh, każijiet u hemm ħtieġa li ikun hemm azzjoni fuq livell Ewropew inti tkellim dwar il-progress tal-Greċja ġifir ġbir tat-taxxa. Imma ovvjament fuq livell nazzjonali hemm limitu hemm bżonn li l-approċċ ikun iktar sistematiku. U id-direttur tal-direttur l-segretarja ġenerali tal-OECD għal ek dal Inti ġi taħdem fuq level globali u kol fuq level dini ħalli l-affarijiet ikunu iktar effiċjenti. Sinjura Kleve għamlet il-punt li il-Parlament ħad inizjattiva inizjattiva għal-rezoluzzjoni li ħatajt li ġifiri kommissjoni eja ma nodux nilabu dill-loba ta' minn għandu tort. U aħna nishtiqu naraw dan l-approċ adottat nishtiqu dan minn il-kommissjoni u il-miri l-għanijiet eh, għandhom ikunu konkreti, għal ġlida kontra l eviżjoni tat-taxxa. Importanti li kollna dawn il-miri konkreti u għanna programmi ta' aġustament eh, li jew ma adattati xi pajjiżi differenti inkluż il-Greċja u aħna għandna bżonn li dawn il-miri nkunu nistgħu aħna inqabluhom inkejluhom u kemm nistgħu bil-kemm nistgħu innaqsu l-evażjoni tat taxxa pala parti mis-semestru Ewropew. U l-mistoqsija tiegħi mela jekk inħarsu lejn dan is-semestru ovvjament vera importanti fi kuntest Grek li kun hemm miri qatt naqis tal-evażjoni tat-taxxa u levitar. U l-effetete din it-taxxa din qed tista' tidħol ukoll fil- din l-istampa xi nitkellmu dwar pajjiż eh, jew ħdax il-pajjiż li ħaj introduċu din is-sistema, inti ħad tajt li fid-dossier ta' l ftt l-affarijiet ħajsabu fil-quċċata tal-aġenda ħad tkun ħaġa realistika li naslu għal bil fuq ehm, l ftt fi perjodu ta' sitt xhur u qabel ma jintem dan il-Parlament. Il-Parlamenti ekxtaqu għal ħafna żmien. Uh, well, so um, first of all, I would like to say that L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li l-Kummissjoni ma tilabx din il-logħba ta' minna dutort ma' l-Istati Membri u jiena naħseb li jekk inti ħatieħu dawn il-proposti li ġew imresqa waqt dan il-mandat, jiena naħseb li uh, Sinjora Bowles fil-konferenza dwar il-VAT qalet li Dana kien il-mandat liktar produttiv tal-Kummissjoni fil-qasam ta' tassazzjoni u jena naħseb li dak li huwa vera importanti li l-Stati membri diġa adottaw ħafna proposti importanti u diġa bdew jaħdmu imma eh, għatem ħafna proposti pjanati u l-FTT pjan minnom U um, jiena naqbel 100% miegħek li għanna jkonna xi impen politiku tal dawk l-istati membri li qed jipparteċipaw sabiex jintemmu dawn in-negozjati qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew peress li dan il-proġett kien wieħed kbir u koll eh, minn punto di vista nazjonali, ħafna minn dawn, ġifir mux l-istati membri forsi kolla, li deċidew li jipparteċipaw fi kooperazzjoni msaxħa. Għawnek, mela dina kienet eh, kwestjoni politika fern kbira fuq livell nazjonali u baqet eh, kustjoni politika fuq livell nazjonali. Lek jena naħseb li jissa li għanna bżon, għanna bżon li kolna ħidma effiċjenti tal dawk l-istati membri li qed jipparteċipaw fuq dan il-kompromess għalli bekk il-Kummissjoni ħad dal dalmu tagħha sabiex eh, tiffaċilita dan il-kompromess. Imma ovvjament eh, l-affarijiet huma fidejn l-istati membri, biss probabbli inti tista' tifen li jiena ma nistax nisforzhom eh, dawna iva jagħmlu dan ix-xogħol li jom li jiddeċidu u dwar dawk il-miri vinkolanti u l-ġlida kontra l avazjoni u l-frodi fil-qasam ta' taxxa hemm xi kriterji ferm interessanti, ovvjament irridu aħna nistudjawhom dawn l-affarijiet mm, iktar mill-qrib u jiena naħseb li jekk inħarsu b'mod storiku lejn l-semestru Ewropew ma' kull sena aħna tintejbu l-ambitu tal-miri tal-rekomendazzjonijiet u dan huwa xogħol li qed isir u se jkollna ir-raba round tas-semestru Ewropew u ovvjament li dejja hija li qed inħarsu lejhom f'dan il-Parlament dawna jistgħu jikkontribwixxu għal progress waqt il-proċedura kollha kemm tas semestru Ewropew. U jiena fert kontent li ta' sezzjoni parti vera importanti da dan il-proċess u nistgħu nagħmlu ħafna koordinazzjoni pratika azzjonijiet ta' koordinazzjoni fil-loqsma tat-taxxi li wis probabbli um, Dawna ma jistax jiġu regolati fuq livell tal-Unjoni Ewropea permezz ta' sussidjarjetà jew limitazzjonijiet oħrajn. Thank you very much. Grazzi ħafna kummissarju ta' bilħa uh, eh, muxa ta' permetti li ninsa il kommenti għaj produttiv Iva mela ħennu tajtjina li jinti għamilt tweet ta' dan il-komment u Iva kif diġajt eh, dan u għaminnu u kif tafu Iva aħna qed provaw namlu xi affarijiet innovattivi fil-qasam tiegħek ta' tassazzjoni ġifieri taħsir direttiva tar-rapporti mhux finanzjari sabiex aħna nisfurzaw li jkun hemm iktar kxif ta' informazzjoni x'aħna aħna nasbu li dan il-kxif ta' informazzjoni dana jistajjen eh, sabiex naċċertaw li l-bażi ta' taxxa taħdem u nkunu nafu xed xed nagħmlu aħna mbagħad jekk ikollna s-saċċess u l-affarijiet eh, mela jkunu tajbin għalik għall sidi e għal-kem dawn l-affarijiet eh, mux eh, dejjem ha jidru qudiemek, ġifir din ħatkun xaġa zejda li jekk jista' jkollok jekk kollna suċċess u jiena naħseb li maġġoranza ta' dan il-kumitat jappoġġa l-fatt li nsibu suċċess għalkemm irridu aħna nafsu fuq il-Kumitat tal-Affarijiet Legali kif ukoll l-Istati Membri fuq ħafna minn dawn il-kwistjonijiet għalhekk nixtieq nirringrazzjak u aħna ħerqana wkoll għal l-iskambju tagħna li jmiss ma nafx meta dan l-iskambju jirġi organizzat. Grazzi ħafna kollegi. Mela, il-kumitat ħajjerġa jiftaħ l-lumar nafsinar fil-erba Nisin il minuta ġifiri fl-erba naqsin kwart, jekk joġobkom tridu intkom tipparteċipaw fil-ħin, grazzi.